zbiorę jeszcze opinię, przyjdę tutaj pod koniec komisji i tam, to tędy będzie No to do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki. Just say the order of the vote is uh, European Year of Volunteering, followed by Progress Microfinancing, although followed by the calendar, sorry, uh, followed by Progress Microfinancing, then the Progress Report, followed by the motion for resolution.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 Can anyone indicate whether they haven't got their voting card with them? Uh, Nishtiq illi xaħat jgħidli jekk eh, nesa il-karta tal-vot, kulħadd ġaba miegħu tajjeb wis. Okay, yes, let's go to the first vote. Naddu għall-ewwel vot mela l-emenda 18. Votazzjoni miftuħa. 18 uh, uh, Ivvotaw 18, 18 favur, ħadd kontra ebda astensjon. Jekk joġobkom, oddu bil-qeda għaliex qed nippruvaw nivvotaw tajt il-President. Peress illi kien hemm maġġoranza naħseb aħjar illi nivvotaw permezz ta' votazzjoni nominali. Dawk favur, jek joġobom. Kompromess numru 8, dawk favur. Kontra. Għaddiet. 41 taqa, 42 jaqaw kol, 43 dawk favur, kontra, għadda wkoll dak il-kompromess. Kompromess numru 9 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet? Għadda. Menda 19 ta', 44 ta', 45 ta' l-emenda 20. Dawk favur? kontra, Astenzjonijiet? Abdiet. L-emenda 21, dawk favur, kontra, astensjonijiet, Abdiet. Emenda 22, favur, kontra, astensjonijiet, Abdiet. 46 taqa, mela emenda 23 ġi tirtirata, emenda 47 dawk favur kontra. Taqa wkoll l-emenda 24 ġiet tirtirata, emenda 48 dawk favur kontra. Aħjar niċċekjaw tajt il-President. Emenda 48 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Vote closed. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 42 favur 16 kontra 26 ebda stensjoni. Allura din l-emenda taqa. L-emendi 25 u 26 nivvotaw fuqhom iktar tard għax il-kompromess numru wieħed għadna ma votajni fuq u l-emenda numru wieħed ta' favur kontra għaddiet. Kompromess numru wieħed issa dak favur kontra Naħseb aħjar nitċekjaw votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa, nivvotaw fuq il-kompromess numru wieħed. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 42 favur 26 kontra 16, 27 favur 16 kontra. ħamsa 25 u 26 jaqaw. Emenda 2 taqa, issa nivvota fuq l-emenda 27. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddit. L-emenda 28 taqa. Ma nivotaw iktar l qoddim fuq il-kompromess numru 2. Emenda 3 favur kontra Għaddit. Emenda 29 dawk favur kontra aħjar namlu votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 29. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 43 favur 19 kontra 24. L-emenda erba li hija kompatibbli mal emenda 30 dawk favur kontra għaddiet. L-emenda 30 dawk favur kontra namlu verifika tajt il-President, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 44 favur 18, 26 kontra maddeċ. L-emenda 5 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess tlieta. Favur kontra għaddit dana jieħu l-post tal-emenda 6 u l-emenda 31, l-emenda 7, favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 8, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 32, dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess erba' dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet? Għadda wkoll. 33, 9, 34 jaqaw kompromess 2 dawk favur? Kontra? Dawk favur, nerġaw niprovaw tajt il-President, kontra? Astensjonijiet, għaddit. 10 u 28 jaqaw, kompromess numru 5 li tissostitwixxi l-emendi 11 u 35, kompromess 5 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. 35 u 11 jaqaw, kompromess 6 dawk favur, kontra astensjonijiet għaddit. 12, l-emenda 12 taqa, 36 taqa u koll, Umbat em, emenda orali A fuq 37. Hemm xi oġġezzjoni għal din l-emenda mela nivvotaw fuqha. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. 38 emenda orali oħra għaw xi oġġezzjoni għal din l-emenda dik oġġezzjoni le. Mela nivvotaw fuq din l-emenda dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Nitċekjaw tajt il-President nivvotaw fuq l-emenda 38. L-emenda orali li saret fuqa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 26, 20 kontra għaddit. L-emenda 13 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess numru 7 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. 14 u 39 jaqaw, l-emenda 15 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 16 dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. L-emenda 40 dawk favur, kontra, astensjonijiet, Aħjar niċċekjaw tajt il-President votazzjoni miftuħa fuq l-emenda Erbajn. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 45 persuna, favur 28, 15 kontra għaddit. L-emenda 17 dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. L-aħħar vot, vot eh, elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46, 45 favur, astensjoni waħda nifirħu l sinjura Marian Hawken. Uh, now we vote on the draft. Issa qed nivvotaw fuq l-abbozz tal-kalendarju, votazzjoni waħda dawk favur. Kontra, kalendarju għall-2010, astensjonijiet, għadda. I'm sorry for the delay. Niskuża ruħi ta' dan id-dewmin tajt il-President imma il birra fil-axija konna nafu il-komitat tal-budget ma kienx jasal għal dan il-vot qabel id-disa u nofs. Għal daqstant se naraw x'se eh, eh, nagħmlu issa għaliex sissa għat ma nix sinjal jew informazzjoni li votaw fuq kjoġobkom ibqaw għawnek għax nkomplu bil-votazzjoni minn hawn ftit momenti oħrajn rridu naraw kif l-aħjar li niproċedu peress li l-Komitat dwar il-Budget għadu ma' votat. Okay, uh, can I make a proposal to all of you and see if you're... I need some guidance from... Għandi bżon ftit għajnuna minna ħatakom dwar il-proposta li sanam lilkom. Et jissuġġeru li l-inkomplu bil-votazzjoni un dwar l-emendi tal komitat tal-Budget għanna vot indikattiv jekk naraw li dawn ma ntlaqawx ma nkunux nistgħu inkomplu bil-xogħol hawnhekk fil-kumitat tagħna x'dak ikun biss vot indika ta' indikazzjoni. Il-vot ewlieni huwa t-tieni wieħed li huwa dan il-programm komunitarju għal progress, jiġifieri dak li kien hemm xi tħassib dwaru hemm qatt ta' emendi fuq l-ewwel wieħed għalhekk nasumi illi sakemm naslu għalih l-affarijiet ikunu iktar ċari. Tistgħu taqblu li nimxu hekk illi nieħdu vot nagħmlu votazzjoni indikattiva fuq dawk l-emendi tal-Komitat dwar il-budget. Le? Tajja pwis, mela nkomplu bil-ewwel vot. that's the progress microfinance. Il-faċilità eh, ta' mikrofinanzjament progress Naddu għall-emenda numru wieħed dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda seba dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Mil-komitat ikon ħamsa dawk favur. Kontra namlu nieħdu votazzjoni elettronika fuq dan ikon ħamsa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 18, 27 kontra ma jintlaqax. Budget wieħed. Dak favur kontra Astenzjonijiet Ma tlaqax. L-emenda 49 dawk favur? Kontra? Aħjar nieħdu votazzjoni għamlu votazzjoni elettronika fuq dan l-emenda 49. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 18 kontra 28 maddeċ. L-emenda 50 dawk favur kontra maddeċ. Kompromess wieħed dawk favur kontra astensjonijiet għadda. 58-52-43 jaqaw emenda 54 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. Emenda dissa ġiet irtirata 55 taqa jekk jiġi adottat kompromess wieħed, 56 ukoll, 57 irtirat, 58-59 jaqaw kompromess 2 dawk favur. Kontra? Astensjonijiet? Għadda. 10, 60, 61, 62, 63, 64, 65 jaqaw. Emenda 11 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. 66 ġiet tirata, 12 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet addit. mel kumitat tal-dwar il-budget, budget 5, votazzjoni indikattiva fuq dan Budget 5. Favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Emenda 13 dawk favur, kontra, għaddiet. Emenda 67 dawk favur, kontra, maddeċ. 68 ġitir tirata 69 dawk favur. Kontra? Assenzjonijiet? maddiċ. Menda sebajn favur kontra astensjonijiet maddiċ. 71 dawk favur kontra astensjonijiet se namlu verifika elettronika, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 71. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 20, 25 kontra astensjoni waħda maddiċ. Emenda 72 f'dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. Emenda 73 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet. 74 dawk favur. Kontra astensjonijiet. Verifika elettronika, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 74. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 13 kontra 33 ebda stensjoni maddeċ. Emenda 75 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet maddeċ. Kompromess 3 dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għadda. 14-77 jaqaw l-emenda 78 dawk favur? Kontra? Verifika elettronika fuq eh, l-emenda 78. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 26, 20 kontra. Għaddit. L-emenda 79. Favur. Daw kontra. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 45 favur 7 kontra 38 ikon 12 vot indikattiv le skużawni tajt il-presidenta dan huwa il-komitat ikon mhux il-komitat dwar il-budget komitat ikon 12 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 80 dawk favur kontra Astenzjonijiet maddiċ Verifika elettronika fuq l-emenda 80. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 47 favur 20 kontra 27 maddeċ. L-emenda 15 dawk favur kontra verifika elettronika fuq l-emenda 15 votazzjoni miftuħa. Uh, the vote, uh, go to vote on amendment 15, the vote is open. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 15. We hope the vote's open. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 45 favur 26, tatax kontra, għaddiet l-emenda 81 dawk favur, kontra, Astenzjonijiet maddeċ. Emenda 82 dawk favur, kontra, verifika elettronika fuq l-emenda 82, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 47 favur 26, 20 kontra astensjoni waħda għaddiet. Emenda 3 u 80 dawk favur kontra maddiċ. Emenda 84 dawk favur kontra Astensjonijiet maddiċ. Skużawni għaddiet. L-emenda 16, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 85, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 86, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Emenda 87, dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Emenda 17 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 89 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Design favur, kontra, verifika elettronika fuq l-emenda design, votazzjoni miftuħa. Uh, the vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Ivvotaw 47 favur 24, 23 kontra. Għaddiet. Emenda wieħed u disajn dawk favur. Kontra. Verifika elettronika fuq din l-emenda wkoll. L-emenda wieħed u disajn votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Ivotaw 44 favur 26 kontra 18 għaddit. Ikon 13 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Kompromess erba dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 18 ġi tirtirata, 92, 93, 94, 95 jaqaw, kompromess 5. Dawk favur? kontra, assenzjonijiet, għadda. Tatax irtirata, 99, 96, 97, 98, 100 kolla jaqaw. L-emenda 20 irtirata, emenda 102 dawk favur. Kontra. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 102. Close the vote. Votazzjoni maluqa votaw 47-26 favur, 21 kontra għaddit. 101 irtirata ikon 15 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 103 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-ċitazzjonijiet emenda 21 favur kontra astensjonijiet għaddit. Il-premessi sa' emenda orali mir rapporter għaw xi oġġezzjoni? Ebda oġġezzjoni. U issa nivvotaw fuq il-premessa wieħed a il-ġdida. Favur kontra? Astensjonijiet għaddit. Il-kompromess numru 6 dawk favur kontra? Astensjonijiet Verifika elettronika, votazzjoni miftuħa fuq il-kompromess sitta. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni maluqa. Votaw 46 favur 41 kontra 5. Għadda. 2, 22, 23, 24, 25 jaqaw, 26 dawk favur kontra verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa, emenda 26. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 18 kontra 24 maddeċ. Kompromess 7 dawk favur kontra astenzjonijiet għadda irtira ta' 27, 28, 29, 30 kompromess 8 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. Emendi 34, 32, 33, 88 jaqaw. Emenda 34 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 35 dawk favur kontra Astensjonijiet maddeċ. Menda 36 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet 37 dawk favur. Kontra. Verifika elettronika fuq l-emenda 37. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 45 favur 16 kontra 28 astensjoni waħda maddeċ. L-emenda 38 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. Kompromess 9 dawk favur kontra astensjonijiet għadda. 14-76 jaqaw, emenda 39 dawk favur, kontra, ma deċ. L-emenda 40 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Kompromess 10 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 45-42-44-45-46 jaqaw, emenda 43 dawk favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet, kompromess 11 dawk favur, kontra, astensjonijiet għadda 6-47-48 jaqaw imis eh, budget 2 vot indikattiv dawk favur kontra astensjonijiet għadda u issa nivvotaw fuq l-abbozz tar-rapport votazzjoni miftuħa. vote is closed. Votazzjoni maluqa. Kulħadd vota? Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 46 favur 41 erba kontra astensjoni waħda. U nivotaw issa fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva kollha kemmi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ivvotaw 47 favur 42 kontra 4 astensjoni waħda. Għaddit u nifirħu li rapporter. Oh, we're just going to be another few seconds to... Tuna ftit sekondi oħra ħalli naraw uh, xġara fil-komitat dwar il-budget jekk joġobkom ibqgħu fis-sala.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 Uh, sorry about this, we should get a, a decision very, very quickly. Għanna neħdu li ikonna deċizjoni jew xiftit informazzjoni minna u ftit momenti oħra. Jekk il-Kumitat tal-Budget għadhom ma waslux għal dan il-vot, naħseb illi forsi nistaw nikkonsidraw illi inkomplu. Nistenna ftit momenti oħrajn biex nara jekk il-Komitat dwar il-Budget tini informazzjoni jekk li aħna nkomplu bil-vot u dak jisservi pala vot indikattiv kif għamilna qabel. Kulħadd jaqbel? I understand there has... Milli jider il-Komitat dwar il-Budget ivvotaw et nistennaw illi jaslunna il-rizultati dwar konferma ta' dan il-vot. Ġifri, ivvotaw diġa, ftit momenti oħrajna kjoġobkom.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 all about um, the uh, court judgment banning the crucifix, yes? The, the court actually decided this. So you need to uh include the press release from the court and uh, stating why it takes the decision. Ich glaube, es kommt etwas, was noch, gar nicht war, ist gut. Ähm, yes, perfect, perfect. Das ganze, diese ganze, ich glaube,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 nkunu nafu jekk l-emendi tal-li ġew proposti l-budget, l-Komitat dwar il-budget intlaqaw xew le. I do apologize for this, uh, but we are still waiting. Uh, Presidenta terġa tiskuża ruħa peress li l-Komitat dwar il-Budget kien ivvota ħsibt li kien kun aħjar li nistennewhom, però ma tantx sendumu nistennew jekk minn hawn minuta oħra ma jkollix informazzjoni nagħmlu votazzjoni indikattiva imma jekk il-Kumitat dwar il-Budget ma laqax daw emendi dak li nkunu votajna aħna ma jkollu ebda importanza. Jekk ma jkollix tweġiba minn hawn ftit momenti oħra, eh, nkomplu bil-votazzjoni tagħna imma l votazzjoni tkun waħda indikattiva jekk jaqbel kulħadd.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 Um, we've got a, a word back from the budget. Waslet inna informazzjoni mill għand il-Komitat dwar il-budget. Għallulna illi il-votazzjoni għada ma sarriċ se jivotaw fil-11 l-emenda budget tlieta se tinbidel u għalek ma nistawx nivotaw fuqa Għalhekk nissuġġerilkom illi aħna nivvotaw fuq l-emendi li prezentajna aħna u ma nivvotawx fuq l-emendi tal-budget. Kulħadd jaqbel ma narax kif nistgħu nagħmlu jekk ma nagħmlux kif qed nipproponilkom jiena. Tajjeb wis, skużawna għaddew minn imma il-Komitat dwar il-Budget qed ibiddel l-affarijiet issa stess. Jew issa nivvotaw l-emendat tlieta dawk favur. L-emenda tlieta, dawk favur. Il-PPE għandhom problema. Mrs. Moran, are you ready? Signora Moran, lesta? Uh, Mr. Organa. Sister Organa. Grazzi, Signora President. Ritnajt illi l-emenda tlieta ġiet tirata. Thank you. Grazzi ħafna mela l-emenda tlieta ġiet irtirata. Budget tlieta ma nivvotawx. Issa il-premessi. Premessa tlieta emenda wieħed dik irtirata jew le. Emenda numru wieħed dawk favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. L-emenda tnejn dawk favur, Signora President, jena n neħi ismi mill-emenda numru 2. Irrit neħi ismi minn ma l-emenda numru 2. Uh, Mrs. Moran. Signora Moran. Mela, allura jena nitlop l-grupp PPE biex jastjeni mill-votazzjoni fuq l-emenda numru 2. Right, uh, vote on amendment 2. Vot fuq l-emenda 2 dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Budget wieħed ma nistax nivotaw fuqa, budget 2 laqas. As no amendments have gone through, we'll just have the final vote. On... Issa nivvotaw Fu l-abbozz tar riżoluzzjoni leġislattiva kollha kemm hi votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Mill-lider kulħadd ivota, votazzjoni magħluqa. Ivvotaw 45 favur 41 kontra 4 għaddiet. Nifirħu li rapporter. Uh, now we have uh, the motion from... Issanna l-mozzjoni għal rezoluzzjoni, votazzjoni individuali, niftħu l-votazzjoni. Uh, those, the vote is open on the motion. Fuq il-mozzjoni għal rezoluzzjoni. The, the vote is open on the... Votazzjoni miftuħa fuq il-mozzjoni riżoluzzjoni. Everyone voted? Il-vota kulħadd? Votazzjoni magħluqa. Votaw 44 kontra, wieħed kontra, 42 favur kontra, astenzjoni waħda l-ek tgħaddi mozzjoni Grazzi.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 Gong Gongs eh, negozjati. We have got to decide on the negotiations now. Irridu nirretridu fuq il-negozjati, issa ta' uħut li għadhom qed jiddiskutu xinu l-aqwa mod kif niproċedu għal daqstant dalwaqt xanna f f'moħħna dwar negozjati fuq dan l ewel qari, eċċetera. Uh, the Swedish presidency, of course, want to go for first reading, but I'll, I'll give the uh, floor to the rapporteur. Il-rapporter, jekk joġoba sabiex ittina l-opinjoni tagħna taqbilx illi fuq eh, marbut mal-ewwel qari. Grazzi. l grazzi ħafna tal Eh, Jidispeċina li kena naqoddu niprovaw nlaħqu mal-votazzjoni fil-Komitat tal-Budget. Iva, nasa il-pass li jmiss u għal inkomplu bin-negozjati ma' l-Presidenza Svediża kena laqa waħda. U ebda dubju komplu laqat, kena laqat informali u koll u jena konvinta li ħansibu ftejim dwar il-rizorsi u anka dwar il-kontenut. Grazzi. Grazzi mbagħad niddu niddeċidu fuq il kompozizjoni tal-iskwadra negozjati. Għanna proposta unek? iċ tal-Komitat eh, għall-impjegi huwa timexxi eh, proċess għanna shadow reporters mill-gruppi politiċi ewlenin għanna zewċ problemi l-EFD u l-grupp non allineat ma tawx indikazzjoni fuq min irridu jinnegozja fissimom. Pero forsi il-mexħet tal-grupp jistaw jajduna u jtuna aktar informazzjoni. Issa kullħat favur dan din l-skwadra ta' negozjati l-kol ta' fun meni proponejtu fuq eh, l-skwadra ta' negozjati hemm xi problema b'din appuntu l-skwadra ta' negozjati jidher li le kulħadd jaqbel tajjeb wisq. Issa, il-mandat għal tim l-skwadra ta' negozjati. Il-trialogi ħajkunu imħabra u segretarja tal-Konsil se joħroġ dokument individwali bi-stampa ġenerali tal-perspettiva minn kull istituzzjoni. Il-Konsil tkellmu dwar żewġ laqat u naħseb li s-sinjura Gongs ta' il dati ta' din dawn il-laqat diġa u jina ċerta li l-pijata l-iskwadra ta' fukoll. 16 ta' novembru fis-7 fil filgħaxija u t-tieni fl-24 ta' novembru fi Strasburgu. Kulħadd jaqbel ma' dan? Tajjeb wisq. And any final agreement uh, between the Ftejjin bej Parlament u l-Konsil jekk intlaħaq se jkun konfermat bil-miktub minn itra uffiċjali għal mill-Konsil għal-Parlament. Naħseb nistawna l dal-punt u proset ħafna li rapporter. We now go on to presentation. Prezentazzjoni tal-istudju dwar l-indikaturi tal-kwalità tax-postijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. And I give the floor, to Mr. Rafael Munoz uh, de Castillo. Sorry about my pronunciation. I do apologize. <laughs> I apologize for mine. No problem. Niskuza ruħi għal-ismi għajt il-kellim. Biex għankanżom eh, fil-qasir ħana nitkellem bl-Ispanjol. Muchas gracias. Eh, muy brevemente, aunque... Grazie ħafna. Fil-qosor ħafna. Ma qalu lix kemm għandi ħin allokat minn immaġna xar minuti madan. Iva tajjeb, tajjeb tajt il-President. Is-soltu nagħti prezentazzjoni tetwal minnek, hekk, madana kollu permettu li nibda billi nikkonċentra fuq dawk l-aspetti ta' l-impjigi illi xaktarx intom aktar interessati fihom. Bażikament li qed nippruvaw niksbu huwa illi nanalizzaw numru ta' indikaturi ta' kwalità ta' xogħol kemm jekk jeżistu fuq karta biss jekk ukoll eh, jobdux l-standards minimi jekk ikejlux biżejjed il-ġit ta' indikaturi ta' xini, eżattament kwalità ta' xogħol, għaliex huwa kunċett kemm xejn kompless, kif ukoll valutazzjoni sa ċertu punt ta' kif nistgħu nipproduċu qafas sabiex itina stampa tal-indikaturi u xini xinu l-level ta' kwalità ta' xogħol mbagħad nippruvaw nisiltu konklużjonijiet dwar kif nibnu sistema ta' indikaturi u jekk l-eżerċizzju f'mod kompless u vijabbli jew le għanna bżonn ukoll nħarsu lejn xinu lan ta' dawn l-indikaturi pala punt ta' tluq. U l-konklużjoni tagħna fuq dan hija konklużjoni pożittiva għandna numru ta' raġunijiet għal fej għanna nħarsu lejn kwalità ta' xogħol dan il-mod huwa vera importanti għaliex jieħu ħafna mill-ħin ta' l-individwi jaħdmu da' 40 sija fil-ġimgħa fil-parti kbira ta' ħajjithom 40 sija bħala medja fl-Ewropa tfisser kwart tal-ħin disponibbli għal persuna matul il-ġimma mbagħad iktieħu l-approċċ ekonomiku tħares lejn il-perspettiva ta' xogħol għandek tradizzjonijiet eh, konvenzjonali kif inhuma nfasna minn Adam Smith u skont eh, daw prinċipji salarji huwa eh, kumpens kompens għax-xogħol li tqatta fuq ix-xogħol u jekk is-salarju huwa baxx jekk ix-xogħol ma jħallas biżejjed minn allura x xogħol innifsu se jkun mamul eh, b'mod mhux tant soddisfaċenti u dan wassal għal ċirku vizzjuż u mod kif nevitaw dan u li jkollna salarji ola. Jekk inħarsu lejn dan il-kompens u dak li qed jiġri fuq is-suq, tista' tara illi fil-fatt dan iseħħ biss f'nomru ta' gazzijiet u fatturi differenti għal għanna dan għanna xolijiet tajbin b'kondizjoniet tajba oħrajn eh, b'kondizjoniet baxxi u salarji baxxi għalhekk mhux dejjem l-affarijiet huma ċari. Raġuni oħra lek għalfejn għanna jkollna analiżi, għal raġuni oħra għalfejn għanna konna analiżi tal-kunċett ta' globalizzazzjoni fuq il-postijiet tax-xogħol u l-kapitaliżmu l-ġdid hija diskussjoni dwar jekk dawn ix-xejriet il-ġodda li nżidu l-kompetizzjoni u miex edin iżidu ta' kwalità baxxa. U għanna analizzaw dan il-fattur bir-reqqa u m'għandniex informazzjoni dettaljata dwar kwalità ta' xogħol dan l-ispond, din hija xaġa li għadha qed tinbena. Għal daqstant m'hemm l-ebda evalwazzjoni adekwata ta' kif inkejlu il-kunċett ta' kwalità tax xogħol. Indikatur ukoll jippermettilna sabiex Inħarsu baktar għalejn li ma' sistemi ta' xogħol japplikaw f'partit differenti tal-Unjoni Ewropea. U dan jippermettilna sabiex nidentifikaw eh, l-aqwa mod kif nistgħu niproċedu, l-aqwa prassi wkoll hemm raġunijiet ulterjuri għalfejn għandna nipproduċu studju bħal dan. Imma naħseb li l-konklużjoni ġenerali tagħna għandha tkun illi għandna nipproduċu set ta' indikaturi li permettuna nkejlu il-kwalità ta' xogħol għaliex sissa dan ma jeżistix. Issa biex immur lura lejn il-kwistjoni jekk x'valla pena nagħmlu dan le, naħseb li risposta hija ġa iva mill-lat ta' analiżi soċjali. Però kif allura se niproċedu? Kif se nagħmlu dan? X'inhu ma l-approċċ li nistgħu nieħdu? Hemm tliet approċċi differenti. L-ewwel wieħed huwa illi għanna namlu, niprovaw namlu għabbażi tal kualità tal-indikaturi sissa disponibli għalina li nerbu il-problema illi inkunu tant multidimensjonali kunem tant approċċi għal-valutazzjoni billi nibnu xi tip ta' indikatur ta' sodisfazzjon marbut ma' xogħol sodisfazzjon marbut ma' xogħol, indikatur marbut ma' dal-fattur għandu jkun ibbażat fuq numru ta' pajjiżi madwar id-dinja. U huwa diffiċli ħafna illi tmur fuq nies u tajdilhom inti kontent xogħolok jekk tagħmel dan jista' jkollok żewġ riżultati. Ikollok livell għoli ta' sodisfazzjon marbut mad dinja tax xogħol u livell għoli ta' nuqqas sodisfazzjon f'pajjiżi illi għandhom livelli differenti ta' kundizzjonijiet ta' xogħol u impjiegi. Fi kliem ieħor irridu niddeċidu kif se nerbu l-problema ta' valutazzjoni tal-persuni dwar Soddisfazzjon fix xogħol li hija ħaġa suġġettiva. Fi kliem ieħor trid tistaqsi lil persuni li ma fatturi taħseb li huwa importanti sabiex nipproduċu sodisfazzjon fuq post tax-xogħol hemm tip differenti ta' statistika li jirfet taffari tal injati ma' dan, sikurta, tħul, opportunitajiet, flexi time, etc. etc. U dawn il-fatturi kolla huma fatturi essenzjali. Għanna indikaturi minn 17 il-pajis l-Unjoni Ewropea, l-Stati Uniti u l ġapan unek u li huwa importanti u li nifmu tassew illi l-ħaddiema għandhom għal-album fatturi differenti u dawn il-fatturi varjaw minn pajjiż għal ieħor u dawn kollha huma inklużi fil-survey. Għalhekk dan huwa approċ possibbli għal kif nistgħu nibnu set ta' indikaturi li jkejlu kwalità tax-xogħol. l dun rridu nistaqsuhom x'inhu importanti għalik, kumbat nistgħu nibdew eh, nerbu l-problema tas suġġettività. Approċċ ieħor huwa illi nanalizzaw il-letteratura, l-istudji li ġew prodotti mill-xjentisti u nħarsu lejn dak li jgħidu l-speċjalisti. Hemm aġenziji differenti attivi fid-dinja tax-xogħol u huma għandhom ħafna affarijiet interessanti xjajdu dwar kwalità tax-xogħol u kif huwa l-aqwa mod kif inkejlu il-welfare tal-ħaddiema. Il-letteratura tajdinna affarijiet li ġanafu għaliex ħafna minna neħx fuq paga, pero għamma affarijiet oħrajn bħal involviment fi teħid tad deċiżjonijiet, eh, demokrazija, l-importanza illi persuna tħossa fil-kontroll fuq il-post tax xogħol, autonomija, affarijiet oħra marbuta ma' stabilità impjigi u fatturi oħrajn għal daqstant l-istudji jippermettuna sabiex niproduċu lista ta' fatturi li huma importanti għal fini ta' definizzjoni ta' model ta' kwalità ta' xogħol għal eh, fini ta' valutazzjoni. Dan kien parti mir-rapport rridu nużaw dawn l-inputs kollha rridu nieħdu approċċi differenti, b'mod partikolari rridu nistaqsu il-mistoqsijiet il-ġusti lil ħaddiema rridu nisiltu anke l-aqwa informazzjoni mill-istudji disponibbli u dan itina approċċ ġenerali għal kwalità ta' ħajja li tista' taqsam fit-tnejn, żewġ sezzjonijiet essenzjalment Sezzjoni waħda kwalità ta' xogħol u l-oħra kwalità tal-impjieg. Hemm xi duplikar imma jekk tipproċedi b'din id-distinzjoni tkun fit-triq tajba sabiex tipproduċi indikaturi validi. Minix kwestjoni tipproduċi indikaturi wieħed ta' kejl, imma kwestjoni li tuża dan l-approċ sabiex tevalwa modelli ġa jeżistu. U taħt l-intestatura ta' kwalità ta' xogħol għandek numru ta' fatturi bħal indipendenza fuq ix-xogħol, kondizzjonijiet fiżiċi fejn jisir ix-xogħol, saħħa, inċidenti, kemm il-ħaddiem irid jaħdem mod veloċi, fatturi soċjali wkoll. Dawn il-fatturi kollha jistaw jiġu użati bħala indikaturi oġġettivi sabiex inkejlu dawk il-fatturi għabbażi ta' ejjon il-jumma disponibbli fil preżent Għalhekk ta' l ta' kwalità ta' l-impjiegi nistaw nħarsu lejn kondizjonijiet ta' kuntratt, salarji, hemm benefiċċji soċjali ulterjuri, eċetera, eċetera, u kwistjoni ta' parteċipazzjoni u kol se tkopri indikaturi bħat taħriġ, per eżempju. Li nużaw dan il-modell u għam numru ta' eżempju ta' kif nistaw naplikaw fil-rapport, nistaw naplikaw u kol set siħ ta' indikaturi bħal dawk kile zistu ġa fossu. U dan u mod kif nistaw nimxu lejn indikaturi permezz ta' numru ta' mistoqsijiet illi huma marbuta mill-qrib mal-produzzjoni tar riżultati u inti għandek tiddeċidi u se tkejjel il-proċessi jew se tkejjel ir-riżultati nnifisom. Għaliex għaliex it-tnejn huma importanti f'termini tal-produzzjoni ta' indikaturi tal-kwalità tax-xogħol. Tistaw tħarsu lejn fatturi pal kondizjoni ta' xogħol preżenti jew anke fatturi dinamiċi bħal tibdil fil-kondizjoni ta' xogħol u tista' tħares ukoll jekk se tanalizza kif se tipproċessa informazzjoni miġbura minn individwi. u mbagħad u se tisħaq fuq il-pożittiv jew il-negattiv għal dak li għandu x'jaqsam il-bini tas-sistema. U trid ukoll tipproduċi modell statistiku ta' sodisfazzjon fost numru wiesa ta' ħaddiema, għalhekk hemm modelli differenti li jindirizzaw ħtiġi differenti f'pajjiżi differenti. Għandek għalek set indikaturi 15-16 un bat tista' tanalizzhom waħda waħda. Imma dan mhux neċessarjament se jwaslek għal riżultat utli individwali ra kif tipproduċi indikaturi ġenerali validi. Kif deċidi fuq kif se tanalizza eh, fatturi differenti? Dawn mhumiex indikaturi tal-kwalità għaliex jekk ikollok eh, indikaturi tal-kwalità eh, tal-impjiegi ma tantx kun tista' taħdem għaliex ikollok eh, stampa wis multidimensjonali trid katanalizza fatturi bħal GDP. Għal daqstant għandek set approċċi differenti li għabbażi tagħhom sħarisna lejn 18 l-indikatur differenti li jeżistu foqsma differenti ħafna u li jiġu minn istituzzjonijiet differenti ħafna oħrajn uħut huma indikaturi individwali, oħrajn huma użati f'aġenziji varji, oħrajn ġejn minn pajjiżi differenti, oħrajn ukoll mill-Unjoni Ewropea affarijiet li għandhom familjari magħhom. U bekk dan joħloq ehm, ħaġa mħalta ħafna illi joħloq lista fejn tiddeċidi jekk indikatur applikaċ għal pajjiż wieħed jew ħafna, tista' tħares ukoll lejn databases hekk kif huma disponibbli u tista' tħares ukoll lejn kif dawn jistgħu jintużaw sabiex ikollok il- mm, mod kif inti tista' tkejjel, tista' jkollok approċċi differenti għall indikaturi individwali u għandek ukoll numru ta' konklużjonijiet ġenerali li tista' tislet wara li tagħmel dan kollu. F'termini ġenerali, l-indikaturi huma eh, validi ħafna, imma mod iżolat dawn ma jkunux biżejjed. Hemm ħafna xogħol x'għandu jsir u għandu jkun hemm konsens aktar wiesa dwar il-valur tal-indikaturi. B'mod partikolari f'termini ta' jekk dawn l-indikaturi jistawx ikunu użati sabiex nirrispondu mistoqsijiet sensittivi. Wieħed mill-problemi dwar kommenti, jekk hemm kommenti fuq dan il-qasam u li ħafna affarijiet huma marbuta flimkien kuleta ta' xogħol, kuleta tal-impjieg. U hemm fatturi bħal jekk azzjoni toħloqx ammont ulterjuri ta' xogħol, ammont qawwi jew ammont baxx Dawn huma fatturi li mhux neċessarjament marbuta mal-kwalità ta' xogħol, fatturi bħal produttività u l-kwalità tal-edukazzjoni u taħriġ. U importanti li nħarsu lejn il-livelli ta' edukazzjoni u taħriġ u l-effetti li għandhom fuq l-ekonomija u l-welfare tal-individwu. Però hemm dibattitu dwar jekk dan għandux impatt dirett fuq il-kwalità tal-impjiegi. U mbagħad trid tiddeċidi wkoll intix se tinkludi fatturi marbuta ma' affarijiet pal edukazzjoni formali jew informali. U wkoll l-intensità tax-xogħol hija nieqsa f'numru ta' indikaturi narawa preżenti f'ċertu statistika provduta mill-Fundazzjoni ta' Dublin dwar kwalità ta' ħajja, ma dan kollu ma narawiex ċertu inputs speċifiċi ħafna approċċi jadottaw sistemi u indikaturi u naħseb dan jispiċċa jevita problema fej kollok sistema ta' stennija, ma dan mhux biżejjed għaliex fl-aħħar mill-aħħar meta qed tipprova tlaħħaq ma' 15 l-indikatur trid tiddeċiedi lilli ma wieħed ħatati priorità u kif se tkejjilhom għalfini tal-analiżi tiegħek. Essenzjalment għal daqstant se tispiċċa tapplika sistema anka jekk hija suġġettiva sistema ta' kejl. Anka jekk ma jkollokx sistema ta' kejl, xorta waħda għandek element suġġettiv għalhekk ħad tispiċċa f'sitwazzjoni fejn tipprova toħloq u toħroġ dimensjoni differenti mill-istruttura ġenerali tiegħek. Jekk għandek eh, aggregated system l-allura mela il-kejl f'termini ordinarji ma jkunx ġustifikat imma f'ċertu każijiet jista' jkollok indikaturi ta' sodisfazzjon ta' xogħol u mill-perspettiva tiegħi dan mhuwiex approċċ konsistenti għaliex sodisfazzjon fuq ix-xogħol hija xi ħaġa differenti u li toħroġ minn numru ta' karatteristiċi u aspetti differenti ta' xogħol. U jekk tbiddel l-aspetti eh, tax xogħol, ovvjament anke sodisfazzjon ħaj jinbidel. U allura x'inhu l-punt li tkejjel xi ħaġa li hija suġġett tal tant tibdil. Ħafna indikaturi għal daqstant joħorġu minn eh, informazzjoni illi hija iktar faċli titrattaw iktar effiċenti mill-perspettiva ta' aċċess statistiku. Huwa aktar faċli illi tħares lejn ehm, statistika miġbura mill-istatistika individwali. Mbagħad għandek tiddeċiedi u se jkollok ġabra ta', ta punti negattivi jew pożittivi marbuta ma' soddisfazzjon fuq il posta xol. xogħol. Għal daqstant ksibna informazzjoni minn individwi u nkludejnija f'informazzjoni miġbura, informazzjoni individwali tippermettilna jkollna analiżi dwar kwalità ta' xogħol f'termini ta' sessi u anka fatturi oħra marbuta ma' soddisfazzjon fil posta xogħol. Met inti tanalizza xogħol illi tikseb minn indikaturi differenti, tista' mbagħad tibda tiddeċidi jekk hemmx struttura konsistenti li toħroġ minn dan kollu għalhekk ikollok Eh, ranking eh, klassifika ta' pajjiżi, bekk qed inkejlu xi ħaġa illi tista' sejħilha konċettwali li mbagħad tista' tapplika għal kejl tal-kwalità tax-xogħol. L-awturi tal-rapport iddeċidew illi kien tajjeb, ikun tajjeb illi niproduċu lista ta' indikaturi ta' kwalità tax xogħol u wkoll tikkonsidra suq tax-xogħol u suq tax-xogħol jestendi l in mill-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol. Fl-Unjoni Ewropea hemm perċentwal qoli ta' ħaddiema illi fil-fatt għandhom xogħlijiet u hemm ukoll livelloli ta' sodisfazzjon u dan ukoll huwa marbut ma' deċiżjonijiet li rridu fuq politika dwar ix-xogħol u tistaqsi mistoqsijiet fuq liema tip ta' xogħlijiet tixtieq toħloq trid tiddeċidi wkoll liema livell ta' sodisfazzjon tax-xogħol inti qed timmira lih hemm indikaturi li ġa jeżistu u li mhumiex indikaturi li neċessarjament se jirrispondu għal mistoqsijiet kollha meta weqis il-natura komplessa tal-fenomenu, però naħsbu li huwa possibbli illi nibnu sistema illi tkun utli. Tista' tieħu indikaturi bħal eh, figuri buta mal-konsum jew il-GDP jew informazzjoni minn eh, survey dwar is-suq tax-xogħol u għanna puntu survey dwar ix-xogħol li jirrispondi mistoqsijiet il kulħadd jaċċetta bħala mistoqsijiet validi. U importanti ħafna l-daqstant illi nikkonsidraw ukoll fatturi bħal relazzjoni bejn prezzijiet u l-salarji rridu ninkludu informazzjoni dwar tibdil fil-GDP, għalhekk il-parti kollha essenzjalment tirrappreżenta kompromess. Imma wkoll ħadd produċi indikaturi illi ħadd mu se jkolli kollu dubi dwarhom. U jiena nemmen illi għal daqstant din hija xi ħaġa illi tajjeb illi nagħmlu jiena nemmen illi <coughs> indikatur Eh, jistħoqla pontux il-ħin kollu let ninvestu. Em, u koll il-kwistjoni li sabiex tikseb indikatur trid toqgħod attent kif poġġi frażijiet tiegħek sabiex tagħmel affarijiet eh, kif suppost jina nemmen illi tajjeb appuntu eh, namlu l-isforz kollu meħtieġ ma jridx kollok sistema li tagħti l-indikaturi dwar affarijiet li mhumiex relevanti għal sistema ta' indikaturi li tassewet qed għali. Uh, but I've got a, a question before I open. Grazie ħafna, jien għandi domanda qabel niftaħ eh, il-diskussjoni għalikom. Kif eh, tara x'ser jiġri, ser jiġri fil-futur la darba aħna jkollna dawn l-indikaturi kollha, taħseb li ser eh, issir leġiżlazzjoni fuq livell Ewropea? Ewropew taħseb li ser eh, tanata li l-istati membri għal ħjar prassi, mm, x'taħseb dwar dan? Għaliex meta ikonna l ħjar prassi ġerment ma nużawx eh, l-istatistika attwali li konna, kif taħseb li allura nistgħu nużawhom dawn? Tini Punt li nixtieq ngħid li inti ma semmejt eh, fil-diskors tiegħek kien dwar eh, l-istress u kif eh, dan jista' jiġi relatat meta inqisu l-kwalità tax-xogħol tan-nies. Bħal pereżempju ehm, l-MPs għandhom livelli għalin ta' stress kif ukoll bosta nies li għadmu fil-Parlament Ewropew. Intom inti tqis dan bħala indikatur u f'relazzjoni ma' sodisfazzjon tax-xogħol Aħna tkellimna li jista' jkun hemm direttivi dwar l istess fil-futur, din hija e, t-triq li għandna nieħdu jew inkella hemm mezzi oħrajn li għandna nistgħu nikkonsidraw. Jew inkella forsi l-iskambju tal-aħjar prassi li għanna ninkoraġġixxu iktar fl-istati membri. Jiena ser nieħu żewġ kelliem oħra qabel ma nitolbok tirrispondini għal din id-domanda. Grazzi. Merci, madame. Grazzi, Signora President. Jena smajt b'attenzjoni kbira il-prezentazzjoni ta' stan il-kollega il li prezentatina li prezentanna dan il-rapport jina naqbel ma l-bicċa kbira tal-affarijiet li inti għat. Ovvjament, jekk aħna nibdew eh, naħdmu fuq dawn l-indikaturi, irridu nafu Eh, kemmu ma' utli u xużu se jsir minnhom. Ovvjament, l-użu tiddependi propju fuq il-kwalità xjentifika ta' kif jinħolqu dawn l-indikaturi sabiex ħana kunu nistgħu norbtu fuq dawn l-indikaturi bħala eh, elementi li se jmexxu se jiddiriġu x-xogħol tagħna bħala politiċi hemm bżonn illi il-metodu li jintuża biex jinħolqu l-indikaturi ikun ikun metodu xjentifiku. Dak li qed naraw huwa li dawn l-indikaturi jiġbru flimkien elementi suġġettivi kif ukoll oġġettivi Għalhekk naħseb illi l ewwel ħaġa rridu naraw il differenza bejn dak li hu suġġettiv u dak li hu oġġettiv. Però da ma jfissirx illi ma rridux nikkalkolaw l-elementi suġġettivi għaliex dak huwa l-kalkolu l-element uman ta' dan ix-xogħol. Ma sabiex għana jista' jkollna direzzjoni tmexxija politika hemm bżonn illi ikollna approċċ loġiku bejn dawn iż-żewġ partijiet ġifir l-oġġettiv u s-soġġettiv. Il- perċezzjoni ta' elementi li għandhom nejn jidru oġġettivi imma mumiex daqshekk oġġettivi għax mhux kulħadd jarhom bl-istess mod naħseb pereżempju dwar il-flessibilità illi ħafna ħaddiema jippretendu. U kultant iktar li nisa jitolbu dan milli l-irġiel iktar fċertu tipi ta' xogħol minn ftipi oħrajn, iktar ċerti gruppi ta' ħaddiema minn oħrajn xoħut iridu eh, xi ħaġa eh, strutturata b'mod iktar regolari fil-waqt li oħrajn jixtiequ li jkollhom tip ieħor ta' organizzazzjoni. Għalhekk biex l-affarijiet issir użu minnhom oġġettiv hemm bżonn li wieħed ikollu iktar eh, ehm, sottilezza f'dawn l-indikaturi. Għanna bżonn illi konna metodu illi aħna tassew nistaw norbtu fuqu It-tieni punti li jina xtaqt nintervjeni fuqu kien li aħna għanna bżonn ukoll inkejlu b'mod sottili ħafna u raffinat ħafna l-impatt tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fix-xogħol fuq il-kwalità tal-impjeg dan se jbiddel tassew xi ħaġa bil-mod kif il-ħaddiema jikkalkulaw il kundizzjonijiet li fihom jaħdmu se jbiddel xi ħaġa reali għal min ħaddem. Għalhekk aħna rridu naraw ukoll eh, min iħaddem kif, kif jaraw din l-evoluzzjoni fil-qasam tax-xogħol. Din hija iva ha, interessanti ħafna, però hemm bżonn li l-metodu użat ikun xjentifiku sabiex aħna kunu nistaw neliminaw dawk l-elementi li huma grizi vagi ħafna fl-istrateġija tal-Lisbona qed nitolbu iktar kwalità fl-impjigi, eh, livell ta' xogħol li huwa ola dan, dan il-tip ta' approċ jista' jgħinna però xorta għatjon osna ħafna elementi sabiex aħna kunu nistgħu nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuqhom. Grazzi, Sinjura President. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, profesor. Eh. Grazie U nirringrazzja lill professur Bustio tal-li tagħna dik l-informazzjoni. Jiena ħat ħafna minn dik il prezentazzjoni u jiena ċert li mhux se kull darba li ser niddiskutu dan il-punt. Inti kontettajt fl-aħħar tal-prezentazzjoni tiegħek li għanna bżon approċ doppju, għanna bżon ta' konsens xjentifiku u kol konsens tal-politika soċjali għal daqstant f'termini akademiċi u xjentifiċi x'qed isir. X'inhu id-dibattitu bejn ir-riċerkaturi, x'inhi l-opinjoni tagħhom dwar dan? Jina naħseb li huwa importanti ħafna għal politiċi f'qasam ta' dan it-tip fejn hemm ħafna approċċi differenti possibbli li ikonna għodda li nistaw norbtu fuqa, sistema ta' min jorbat fuqa, biex bekk nkunu nistaw nieħdu konsiderazzjoni l-aspetti kollha differenti tal-kwistjoni. Ta Kif kienet qed tgħid, Elizabeth? It-tieni parti tal-Trattat tal-Lisbona jenfasizza l-importanza tal-kwalità tax-xogħlijiet u l-bieraħ il-Kummissarju Almunja tkellem dwar dan fir rigward ta' titjib fil-kwalità u wkoll fil-kwalità tal-impjiegi u qal li ma jagħmilx sens li jkollna xogħlijiet ta' kwalità baxxa ta' sodisfazzjon baxx għal ħaddiema u però jkun importanti li jkun hemm garanzija ta' kwalità minima. saru sar ħafna titjib fil-kwalità tax xalijiet ġewwa Spanja fl-aħħar snin. U dan huwa inkoraġenti ħafna meta kkomparat f'dawn l-aħħar 10 snin. Allura, inti kif tara li nistgħu nagħtu iktar valura l-kwalità tax xogħol fi rigward ta' dak li tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea? F'dan l-isfond ta' riċerka soċjoloġika. Hemm ħafna xi jista' jsir u jidher li li r-riżorsi ser ikunu meħtieġa biex inkunu nistgħu nersqu aktar viċin lejn konsens xjentifiku. u punt ieħor fuq um, nota aktar akademika aħna qed nersqu lejn iżvilupp ta' sistema universali ta' kif inqisu x'inhu xogħol diċenti. Allura, forsi tista' tgħidilna x'inhi l-opinjoni tiegħek ta' dan, kif nistaw niproduċu indikaturi ta' xogħol diċenti? għandna nieħdu approċċ Ewropew għal dan u x'inhu disponibbli fuq livell Ewropew? Huwa vijabbli dan? X'inhu ma l-affarijiet komplementari u kontradittorji f'dan ir-rigward? Kif nistgħu nagħmlu assessjar tal-kwalità tal-impjiegi fil-kontinent tagħna? X'nistgħu nieħdu mill-ILO? x'għandu jkun is-suġġett ta' dibattitu bejn l-Ewropa u n-Nazzjonijiet Uniti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Sarkis qabel ma nadu risposti ser nadi għal kellim li miss. Id-domanda tiegħi hija simili ħafna għad domanda ta' Sur Sarkas. Il-problema li għandi jiena hija li ma nistax nare kinti analizzajt l-approċċi nazzjonali fir rigward tal-kriterji u li ma mill-kriterji proposti inti tipproponi għall-istrateġija ta' wara Lisbona bħala parti mill-linji gwida tal-impjegi. U x'miżuri milli proponejt inti ser ikunu tajbin bħala linji gwida għall-istati membri fi klim ieħor il-livelli ta' rakkomandazzjonijiet huma aktar baxxi minn dawk li ftemna fil-linji gwida tal-politika tal-impjegi, irrid inkun iktar ċara biex nifhem daqsxejn aħjar. Umbat xinajdu dwar proċessi leġislattivi fuq livell Ewropew hemm standards minimi. Taħseb li rridu naħdmu iktar fuq dan biex bekk inkunu nistgħu noħorġu proposti iktar ċari jekk jogħġbok kun xi ftit iktar speċifiku. Jekk jogħġbok irrispondi għal dawk l-erba' domandi matwar għandna erba' domandi oħrajn, grazzi. Grazzi ħafna. Dawn huma domandi ferm interessanti u huma marbutin flimkien sa ċertu punt u allura nista' nagħti risposta waħda. L-ewwel domanda għalfejn għandek toqgħod tinkwieta bl-indikaturi tal-kwalità tax-xogħol. Għalija bħala xjenzat eh, soċjali u ċar li għalda dawk kollha involuti fil-politika Ewropea għandna bżonn ta' xi ħaġa ta' dan tip, hemm bżonn ta' xi ħaġa ta' dan it-tip. Jien ser nirrepeti dak li qal Lord Kelvin li hija jekk inti ma tistax timmiżura din ma teżistix. Dan huwa tip ta' approċċ li jiena kieku napplika f'dan il-każ. Naħseb li dan huwa dak li għandu xieqsam ma trattat ta' Lisbona. Inti ma tistax sempliċement tajt lej minix interessat fil-kwalità tax xogħol, iva jrid ikun hemm impenn għal xalijiet aħjar u aktar xalijiet, pero jekk inti għandek iktar xalijiet, allura dak uħun iktar faċli li xinti tista timmiżura għabbażi tal-figuri, pero il-kwistjoni l-oħra għandha x'taqsam ma l-assessjar tiegħek stess. Kif kienet jgħid eh, kollega kien hemm ħafna eh, xogħlijiet li minħol u ġewwa Spanja fl-aħħar snin, però l-problema hija li dawn huma ta' kwalità baxxa u l-ajar motta kif nassessjaw dan huwa billi nagħmlu miżuri permezz ta' ċertu variables u għad diffiċi ħafna biex nikwantifikaw dawn l-affarijiet f'termini deċimali u tista' tagħmlu biss b'mod ta' fuq fuq. U għad diffiċli ħafna li tissepara l-kwalità tax-xogħol minn affarijiet bħal sigurtà tal-impjiegi, termini kontratwali, eccetera. U palissa da ma nistawx namlu għaliex ma nix indikaturi, ma nix kriterja li ftemna fuqa. Għal daqstant irridu niproduċu xi ħaġa għabbażi ta' xjenza soċjali. Miex biss kwistjoni li in inqisu jew noddu temperatura hija ħafna iktar sottili minn hekk ġewwa Spanja Rajna tkabir ekonomiku sinifikanti però ma rnexxilniex nimmiżuraw xi ftit mit-tibdiliet li imorru jitfit ma dan. Irridu naraw l-effetti ta' kriżi ekonomika fuq il-kwalità ta' xogħol. Dan iżid iktar stress fost il-ħaddiema minħabba inċertezzi li hemm fis-suq u risposta għal din id-domanda hija li ma nafux jekk joħolqu stress għaliex m'għandniex dawn l-indikaturi. Issa jekk nikkonsidraw il-kwalità tal-impjiegi bħala variable, bħala fattur wieħed, un mbagħad aħna nkunu nistgħu nimmiżuraw b'mod aħjar biex bekk nkunu nistgħu natu iktar input lejn dawk eh, il-politiċi li huma ta' importanza għalina. Dan ma tistax timmiżura bħala parti minn programm, ma tistax timmiżura bħala xi ħaġa li tista' tiġi sodisfatta biss permezz ta' indikazzjoni fuq fuq. Indikaturi ta' dan it-tip ukoll għandhom jingħataw l-approċċ tajjeb u kif suppost għaliex għaliex hemm serje ta' elementi komposti iktar kmieni xi ħadd tkellem dwar l-istress li hemm fil-Parlament Ewropew u din hija xi ħaġa li rridu ninkludu fis-sistema tal-indikaturi. Id-domanda hi kif timmiżura u kif ser tinkludiha. Trid tiddeċiedi jekk ser ikollok sistema miftuħa jew magħluqa ta' indikaturi u x'tip ta' indikaturi inti ser tapplika għal dawn it-tip ta' fatturi bħal pereżempju l-istress fuq il-post tax-xogħol kif qed il-Fondazzjoni ta' Dublin diġà taċi input f'dan ir-rigward. Issa jekk inti tista' timmiżura l-istress, pereżempju, tittieħu in konsiderazzjoni wkoll jekk hemmx fatturi ta' kumpens fix-xogħol tal l-MEPs fil-Parlament Ewropew u wkoll fix-xogħol ta' kwalunkwe persuna oħra. Allura di mhijiex ħaġa sempliċi. Issa la darba inti kollok setta indikaturi inti trid tanalizza l-impatt politiku mill-lat ta' xjenza soċjali u wkoll mill-lat akademiku. Però ovvjament per membri parlamentari jista' jieħu approċċ differenti minn dawn is-setta indikaturi, però naħseb li hemm xi punti komuni u mingħajr dawn aħna u mingħajr din l-informazzjoni inti ma tistax tieħu deċiżjonijiet. Mingħajr dawn id-deċiżjoni u mbagħad ma tkunx tista' tkun ġust fil-konklużjonijiet fil tiegħek. Irridu naraw li d-degree ta' applikazzjoni tal-aħjar prassi, kif għandek tagħmel l-aħjar proposti possibbli, inti tista' tieħu dawn id-deċiżjonijiet b'mod informali, però dan jista' jkun xi ftit perikolus għax inti jekk tieħu azzjoni mingħajr informazzjoni biżejjed, inti jista' jkun tfalli. Inti għandek bżonn ta' informazzjoni fuq ir-realtà qabel ma tieħu deċiżjoni fuq il-politika pubblika. Dan ifisser li inti għandek bżonn ta' affarijiet li tista' timmiżurhom. Issa dwar l-aħħar domandi jekk għandux ikun hemm standards minimi. Iva, fl-opinjoni tiegħi, Iva għandu jkun hemm standards minimi. Pero kifet din hija l-opinjoni tiegħi. Aħna għanna bżon nassessjaw xini eh, l-opinjoni pubblika Ewropea pala xjenzat soċjali jiena irrid ngħid li Qabel ma tagħmel l-standards minimi inti tkun f'pożizzjoni ta' sessja diversità fil-qasam tal-impjiegi fl-Ewropa. Ma tkunx sorpriż li tisma li il-kondizjonijiet huma differenti ħafna f'partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea f'rigward tal-kwalità tax-xogħol. U l politika Ewropea tittieħu dan in konsiderazzjoni qed isiru ħafna bidliet malajr fuq il-kontinent tagħna u hemm bżonn ta' standards minimi. Però jekk il-valur jitneħiex jew le, mis-set tal-indikaturi mhijiex kwistjoni għalija. meta niddiskutu kwistjonijiet bħal pereżempju jekk il-globalizzazzjoni kellix effetti negativi fuq il-suq tax-xogħol jew inkella bil-kontra, aħna rridu nanalizzaw dan mill-lat ta' l-aħħar 20 sena u inti qatt mhux ser toħroġ b'opinjoni waħda unika dan huwa proċess pass wara pass. Fik kliem ieħor inti sa ċertu punt tista tikseb informazzjoni permezz tal-intuizzjoni, però mbagħad ċertu stadju inti għandek bżonn ta' figuri ċari. Għandek bżonn figuri ċari anka skont il-konvenzjoni anka skont il-konvenzjoni ta' Dublin. Allura din hija tip ta' informazzjoni, informazzjoni ċara biex inkunu nistgħu nirrispondu domandi li qegħdin nistaqsu. Is-sur Sarkas saqsa jekk hemmx konsensus fil-literatura. Fl-istudji soċjoloġiċi jiena ikolli ngħid li id-domanda ċentrali hija jekk hemmx kumpensi biżejjed jekk inti għandek xogħol ta' kwalità baxxa dan jista' jiġi kompensat permezz ta' kondizzjonijiet kontrattwali aħjar jew inkella paga aħjar u kif ser timmiżura dawk il-fatturi ta' kumpens. Ir-risposta hija li sissa għadna ma rispondejnihomx u madna ma immiżurajnihomx. Dak li hemm fit-tielet parti tar rapport fil-qosor għax dan mhuwiex rapport akademiku huwa in-natura multidimensjonali tal-kwalità tax-xogħol u l-importanza tal-fatturi li inti ikollok f'dawn il-miżuri. Inti rajt il-graf fil-preżentazzjoni tiegħi u dan jindika li hemm elementi ta' ftehim, però hemm xorta ħafna xogħol xirid isir iktar tard fl-assessjar tal dawn ir-riżultati tal-istudji li qegħdin nagħmlu minn dak li qal il-professur Francis Green nista' ngħid li aħna naqblu u għandna bżonn naqblu fir rigward tal-approċċ tal-fenomenu l-indikaturi li aħna nipproduċu għandhom jiġu miżjuda max xogħol li sar mill-ILO. Lan għal xogħol diċenti għandu jiġi implementat fl-Ewropa kollha u għanna ħafna potenzjal għal titjib. Għanna bżon ta' indikaturi speċifiċi għal kwalità tax xogħol għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għaliex id-domanda jekk għandekx kwalità għolja jew baxxa hija importanti ħafna għall-individwi kif ukoll għall pajjiżi. U importanti li il-pajjiżi jkunu jistgħu jimmiżuraw fl-isfond ta' tibdiliet soċjali. U importanti li jkun hemm pereżempju il-flexi time fir-rigward tal-kwalità tax-xogħol jew inkella fatturi bħal pereżempju ta' gender fil-kwalità tax-xogħol dawn għandhom jiġu inklużi fil-indikaturi. Fi Spanja fl-aħħar 30-40 sena ma kien hemm xejn ta' dan il-tip, però mbagħad fl-aħħar snin eżattament kien hemm ħafna informazzjoni. U dan għandu jittieħed in konsiderazzjoni mhux biss mill-lat ta' Spanja iżda wkoll mill-lat ta' l-Ewropa ukoll. Din mhijiex xi ħaġa ġdida, kompletament ġdida li nieħdu dan it-tip ta' approċ, però naħseb li huwa proġett uniku sinifikanti li ser jgħin biex il-ħaddiema jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. fil-programm ta' Nazzjonijiet Uniti bil-indikatur per eżempju ta' ferħ li kollom il-persuni f'ħajjithom u kol fatturi oħrajn tal-ħajja tagħhom u allura huwa importanti li jkun hemm indikaturi fir-rigward tax-xogħol ukoll. Huwa importanti li ma jkunx hemm eżattament indikatur biss, iżda jkun hemm kunċett li jieħu pereżempju erba jew ħames forom differenti u jinkludi settijiet differenti ta' indikaturi. Jiena ma nafx sa' fejn waslet la jallow f'dan ir-rigward, f'dan ix-xogħol, però l-Unjoni Ewropea għandha ħafna xogħol x'tagħmel. Jidhirli li l-Unjoni Ewropea għamlet assessjar fil-passat, però assessjat ftit variables u allura ma tantx kella riżultati. Jiena nemmen li għandna nkunu ħafna iktar ambizjużi fl-assessjar tal-indikaturi tagħna irrid ikollna statistika aħjar. Din, da, din l-istatistika tista' tiġi żviluppata biss jekk inti kollok impenn biex tipproduċi setta indikaturi kif suppost. Il-pass li jmiss allura huwa li nirrikonoxxu li dan huwa parti importanti tal-istrateġija tal-post Lisbon Strategy irridu iktar riċerka f'dan il-qasam. Grazie ħafna, Tejta President. ma tantx irridu indumu wis għaliex għandna dibattitu ieħor sa nofsija għandna ħames kelliema oħrajn fuq il-lista tagħna jiena naħseb li ser nieħu il-kelliema kollha mbagħad nerġa' lura għalik biex nagħlqu. Sinjura Plamek jogħġbok. Nirringrazzja l-Sur Munoz għall prezentazzjoni tiegħu u se nipprova nitkellem fil-qosor Ma rridx nirrepeti dak li diġa qalu l-kollegi għaliex jiena naqbel magħhom. Grazzi għal dawk l-ispjegazzjonijiet jiena naħseb illi dan il-konċett il-ġdid dawn l-indikaturi illi ikejlu il-kwalità tas-suq tal-xogħol jirrappreżentaw pass il qudiem huma wkoll strumenti li aħna nistgħu nużaw għaliex l-Unjoni Ewropea għatanda il-għan illi iżżid l-impik u għamnek għet nirreferi b'mod partikolari għan-nisa. u il jekk aħna inwarbu il-lat ta' nisa li huma impjegati, dak li iktar jinkwetana huwa għapropju il-kwalità tal kondizzjonijiet li fihom jaħdmu u illi fil-fatt illi s-salarji mhumiex l-istess il-salarju bejn tal-nisa u tal-irġiel. Kwalità eh, indikaturi imħaltin fuq il-kwalità tal-impik u l-indikaturi li aħna rridu noħolqu biex neliminaw jew innaqsu dawn id-differenzi fis-salarji u nżidu il-numru ta' nisa illi jipparteċipaw fis-suq tax-xogħol X'inhi rabta bejn dawn iż-żewġ affarijiet? Oh, sorry, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Καθηγητά, ευχαριστώ για τις uh, πάρα πολύ... Grazie, Signora President, u oh, grazie Professor ta' dik l-informazzjoni utli li tajtna. Għandi xie ftit punti. L-ewwel net ir-referenza tiegħek dwar eh, xogħol diċenti xogħol diċenti huwa terminu li għandu dimensjoni differenti f'pajjiżi fejn m'hemmx garanziji b'saħħithom tax-xogħol. Jiena naħseb li dan huwa terminu wiesa ħafna. Huwa possibbli li insemmu benchmarks individwali li jistaw joħorġu iktar biċċar l-idea ta' xogħol diċenti b'mod iktar xjentifiku. It-tieni punt. Nixtieq immur għal paġna 35 fl-indiċi tal-sodisfazzjon tax-xogħol hemm ukoll oħra f'paġna 41 fejn hemm percentaġġ ta' nies li jixtiequ jkollhom xogħol imħallas anke jekk forsi m'għandhom bżonn il-flus. Issa, wara li rajt iż-żewġ slides, jiena ma nistax nara pajjiżi ta' naħat isfel li jidħlu f'din l-istampa bħal pereżempju l-Italja u l-Greċja li huma t tnejn mill-ħames pajjiżi li l-Kummissarju il-Kummissarju semma l-bieraħ li qegħdin fil-kategorija eh, perikoluża fir-rigward ta' livelli eh, soċjoekonomiċi u r rati tal-impjiegi. Allura jidher li dawn iż-żewġ pajjiżi mhomx qegħdin hawnhekk għaliex ġara dan, għaliex m'għandekx informazzjoni minn dawn il-pajjiżi, għaliex hemm dan il-vojt hawnhekk li qed jaffettwa l-Greċja u l-Italja. Is-Sinjora Sajn? Grazzi. Signor President, huwa importanti ħafna li n-nizaminaw is-sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol, però dan huwa ta' sfida għaliex jinkludi ħafna indikaturi fil-pajjiżi nordiċi mod partikolari ġewwa l-Finlandja għandna qed ilna nistudjaw sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol ħafna snin u nnotajna li anke jekk il-pajjiżi nordiċi għandhom unjoni tal-xogħol tal ħaddiema trade unions eh, b'saħħithom ħafna u hemm ħafna parteċipazzjoni ħafna indikaturi objettivi jgħidulna li l-kwalità hija għandha tkun tajba. Però huwa diffiċli inti tkompli bil-karriera tiegħek. Għandna għan ta' 63 sena ta' meta persuni jirtiraw, pero ġalment n-nis jirtiraw ħafna iktar kmieni, pal per eżempju ta' 58 sena. Hemm raġunijiet għal dan pal per eżempju persuni jkunu għajen inwis, jew inkella minħabba l-fatt li il superiori tiegħek ma jkunux kwalifikati biżejjed u affarijiet oħrajn simili. Għal daqstant, minħabba fek jiena nixtieq insaqsi blima mod ix-xogħol tal superiori tiegħek jista' jiġi osservat u il-mod ġenerali ta' kif ix-xogħlijiet tagħna jinbidlu. Veri ftit nies jaħdmu jagħmlu l-istess xogħol għal ħafna snin. Allura, flimma mod din dawn it-tibdiliet għandhom influenza fuq is-sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol u kol l-izvilup ta' teknoloġiji ġodda. Aħna notajna li ħafna esperti qed isibuha diffiċli biex jagħmlu distinzjoni bejn il-ħin liberu tagħhom u il-ħin tax-xogħol. Ġeneralment inti tispiċċa tittaħdem waqt il-ħin liberu tiegħek. Ma tkunx tista' tkun ħieles waqt il-ħin liberu tiegħek u tispiċċa toqgħod tibgħat li emails anke meta tkun liberu. <coughs> Il-kelima li jmissek joġbok. Grazzi. Grazzi tal-prezentazzjoni li tajtna. Jina naħseb li dan il sujġet huwa sinifikanti ħafna lina. Għaliex qed naraw is-sitwazzjoni min-naħa l-oħra tal-credit crunch fl-Awstrija jiena familjari ħafna mal-Working Working Climate Index u għawek qed nippruvaw noħorġu b'dejta preċiża fuq livell nazzjonali għal daqstanti domanda tiegħi ija li jiena konxja li hemm indikaturi solidi u tajbin ħafna nazzjonali li għandhom lan li joħorġu b'indikaturi u jiġu implementati fuq livell Ewropew Però għandi xi dubji dwar il-Staber Commission fir rigward tal-evalwazzjoni. Aħna hekk qed niddiskutu l-kwalità tax-xogħol u forsi id-domanda ta' Sinjura Xitter tista' tiġi indirizzata mill-ġdid. Inti taħseb li u aħjar għalina li jkollna set iktar konċis ta' indikaturi jew inkella li nippruvaw ninkludu iktar aspetti f'dawn l-indikaturi. Naħseb li l-fattur ta' żmien huwa xi ħaġa li rridu nieħdu konsiderazzjoni. Grazzi ħafna u l-aħħar kellimek jodbok. Grazzi, jien għandi domanda. Professur, aħna konnet nitkellmu dwar l-indikaturi u jidher li konnet najdu li hemm bżonn ta' indikatur ta' konsens. Kif ser niksbu dan? Nistgħu niksbu konsens miżewġ naħat tal-industrija. Li jkollok iżew settijiet fuq. Pero għawek qed nitkellmu dwar relazzjoni bejn il-ħaddiema u min iħaddem nistgħu nitkellmu dwar il-paga minima u bilanċ, bilanċ finanzjarju minimu. Issa raġuni għalfejn jiena interessata f'dan huwa li fil-kostituenza tiegħi kien hemm ħafna sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol, però jekk nitkellmu dwar teknoloġiji futuri qed nitkellmu dwar prodotti li jista' jkollhom kompetizzjoni tas-suq ħafna nies kienu kontenti per eżempju li kienu parti minn ċertu kumpanija, kienu kontenti b'xogħolhom, kienu sodisfatti b'xogħolhom. U l-istess ukoll hija xi ħaġa li n-nies ġieli jinsew ma jew ma jikkonsidrawx, però rridu nieħdu konsiderazzjoni d-dimensjonijiet tal-futur għaliex jekk nanalizzaw x'inhu jam x'inhu x'qed jagħmlu General Motors huma jgħidu Um, edin naraw li kienem ħafna flus minn min ħalla 16 li inżammu biex jinżammu xalijiet, pero minna ħalla oħra kienem ħafna nies li ma kellom satisfazzjon fuq il-post tax-xogħol u ħafna nies qegħdin inkwetaw li muster ikollhom futur iktar. Għadda daqstant għandna bżonn ta' indikaturi ġodda biex nippruvaw niksbu stabilità fis-soċjetà tagħna, irridu nagħmlu xi ħaġa fir-rigward tal-kultura tal-, -kultura tal tax-xogħol, in-nies iridu jaqblu ma' ċertu prinċipji, iridu jżommu ma' dawk il-prinċipji, iridu nieħdu ssib ix-xogħlijiet tagħna. Jekk in-nies qegħdin jikkwetaw dwar relocation of industry din hija xi ħaġa importanti, però n-nies għandhom bżonn ikollhom l-opportunità li jaħdmu fejn jixtiequ jaħdmu aħna għandna bżonn nassiguraw li l kultura tax-xogħol tagħna, ta' negozji tagħna tkun ikkonsidrata tajjeb. U għal daqstant rridu responsabilità għal dan u forsi allura dawn l-indikaturi ta' konsens jistaw ikopru dan li qed ngħid. Grazzi. Um, if you could take five minutes perhaps to reply to all those I'll questions. Jekk jogħġbok, jekk tiw ħames minuti biex tirrispondi għal dawk id-domandi. Fortunatament, naħseb li dawn id-domandi fukaw fuq element wieħed uniku. U importanti li nitkellmu dwar il-prinċipju. Indikatur wieħed tal-kwalità tal-impjiegi mhux neċessarjament ikun l-istess bħall indikatur tas sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol u dan huwa il-qofol ta' rapport. Jekk aħna jinnexxielna namlu rabta bejn il-kwalità tal-impjiegi u s-sodisfazzjon fuq il-post ta' xogħol naħseb li jkollna nkunu ta' suċċess. Hemm affarijiet li suppost japplikaw fl-Unjoni Ewropea kollha u mbagħad hemm fatturi oħrajn li japplikaw biss f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jew inkella f'partijiet ta' dawn il-pajjiżi. Il-problema hija però li jekk aħna naraw kif dawn l-indikaturi jinbidlu, rridu nikkonkludu li dawn jinbidlu modi, differenti. Hemm nies li kienu kontenti ħafna bix-xogħlijiet bix-xogħol tagħhom, anke jekk il-kondizzjonijiet huma xi ftit diffiċli, l kondizzjonijiet tax-xogħol huma xi ftit diffiċli. U mbagħad hemm modi kif in-nies jadattaw ruhom, hemm eh, perċezzjonijiet differenti individwali skont kull individwu U allura kif tispjega inti li il-Messiku huwa wieħed mill-pajjiżi bl-aktar rata għolja ta' sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol meta il-Messiku ma tilħaq l-ebda kriterji tal-ILO ma tistax tawad dawn l-aspetti, l-indikaturi tal-kwalità tax-xogħol u s-sodisfazzjon tax-xogħol. Dawn huma żewġ affarijiet differenti għaliex wieħed huwa suġġettiv għaliex xi ħadd jista' jkollu xogħol eċċellenti. Però xorta waħda ma jkunx adatta ruħu ma jkunx flessibbli fuq għal-post tax-xogħol il-ġdid u allura ma jkunx kontent. U allura anke jekk ikun hemm paga tajba xorta forsi dan il-persuna tkun ma tkunx kuntenta. Mbagħad hemm persuni li għandhom xogħlijiet mhux daqshekk tajbin, u però xorta waħda dawn ikunu kontenti bihom. Għal daqsant, il-problema hija kif in-nies jadattaw ruhom. Hija wkoll kwistjoni ta' kif in-nies jirrelataw max-xogħol tagħhom hemm nies li jgħidu xogħol huwa sempliċiment xogħol oħrajn ma jgħidux hekk. Ġifieri din hija xi ħaġa psikoloġika għal daqstanz naħseb li jridu nagħmlu sforzi iktar b'saħħithom biex nidentifikaw l-indikaturi tas sodisfazzjon tax-xogħol din mhijiex biss kwistjoni ta' indikaturi ekonomiċi u poġġuhom sempliċement ġewwa kaxxa u naraw xi joħroġ minnhom. Is-sodisfazzjoni individwali u adattazzjoni għax xogħol hija xi ħaġa sottili ħafna u il-kwistjoni hija kif inti timxi minn kriterji oġġettivi għal soġġettivi, kif ser tpoġġihom fl-istess ekwazzjoni, kif ser timmiżura l-istress. M'hemmx indikatur oġġettiv tal-istress. U allura parti mix-xogħol huwa li timmiżura realtajiet oġġettivi li jidu perċepiti b'mod soġġettiv. Dawn huma kifet affarijiet differenti irridu ikunu separati, irridu nżommuhom separati, però jridu jkunu fl-istess ekwazzjoni. Jekk per eżempju inti tara Jekk naraw il-limiti bejn il-frontieri fil-pajjiżi jew naraw li jista' jkun hemm xi problemi u ġeneralment fi ieħor. Probabilment inti tkun qed toħloq iktar problemi meta inti tipprova tieħu konsiderazzjoni ċertu punti li jumbat permezz tagħhom titlef ċertu varjazzjonijiet individwali. Issa, meta konna nipruvaw nużaw indikaturi bħal per eżempju l-GDP bħal indikatur tal g jew kera tal-welfare, inti għawek tkun qed titlef is-sens kollu għaliex dan mhuwiex suppost indikatur tal-welfare l-indikaturi jitilfu l-valur tagħhom jekk inti tibdilhom minn erja għal erja għal daqstant inti tittara n-nies kif iħossuhom fil-kumpanija tagħhom jekk jidentifikaw xruhom ma' xogħol tagħhom. Dawn huma affarijiet kollha importanti, parteċipazzjoni fuq il-post tax-xogħol, l-involviment tagħhom, l-importanza ta' dak li tagħmel huwa wkoll importanti meta tkun qed tanalizza x-xogħol tiegħek l-importanza tal-involviment fi trade unions, per eżempju, modi differenti ta' kif inti tiġi involut eh, fl-SMEs. Dawn huma affarijiet li kollha jridu jiġu assistjati għaliex inti trid tipproduċi sett ta' indikaturi li għandhom validità ġenerali Però rridu nieħdu konsiderazzjoni l-varjazzjonijiet individwali. Hemm ċertu aspetti li huwa diffiċli ħafna li timmiżurhom u jekk inti tipprova timmiżurhom iva dawn tista' jirnexilek tagħmel hekk, pero imbagħad ir-riżultat aħari tiegħek ser ikun ftit ikkontaminat. Inti trid tiddeċiedi kif ser tipproċedi, kif ser tiddeċiedi bejn numru żgħir ta' variables jew inkella numru kbir ta' variables. Jekk inti jkollok numru żgħir ir-risposti tiegħek ser ikunu xi ftit mhux trasparenti, però mbagħad Għaldaqstant ikollok bżonn ta' numru ikbar ta' variables biex ikollok sitwazzjoni iktar ċara, stampa iktar ċara Iridu nanalizzaw affarijiet jekk pereżempju in-nies irridu jaħdmu taħt pressjoni u hemmhekk hemm ħafna variables għal dawn. U f'dan ir-rigward inti tista' tiġbor għatta variables differenti li nistaw npoġġom taħt indikator wieħed. Umbat inti tittara kemm se timmiżura u kif se timmiżura, però il-problema ċentrali hija kif se tirrelata dan ma l-istessjar tan-nies fir-rigward tal-satisfazzjon tax-xogħol. Xi ħadd saqsa dwar jekk huwiex tajjeb li tinkludi kollox jew inkella tinkludi nofs. Ir-risposta tiegħi hija ma nafx fir-rigward ta' kemm ser induma għaddejjem dan il-proċess, l-ewwel irridu nilħu konsens fuq. Ovvjament inti qatt mu ser tilħaq ftehim mija dak li għandek tagħmel l-ewwel huwa li tiftijem fuq bażi xjentifika, però la darba dan l-indikatur jeżisti jiena nemmen li dan ikun din ser tkun għodda utli ħafna, però għandha bżonn l-appoġġ ta' kulħadd. Ma rridux sempliċement inżidu xi ħaġa mal dak li huwa ġa eżistenti il-qofol ta' rapport mandux jipermettina li nessessjaw il-movimenti tal-salari, per eżempju, iżda biex nassessjaw il-satisfazzjon tan nisa fuq il-post ta' xogħol, fl-isfond ta' tibdiliet li qed isiru, prospetti ta' promozzjoni u affarijiet oħrajn simili. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna dak eh, dik kienet spiegazzjoni ta' sew eċċellenti nistennew b'interess ix-xogħol illi inti se tkompli tagħmel. Grazzi ħafna. U issa Naddu għal punt li mis, jiġifieri t titjib fis saħħa u sigurta fuq il-post ta' xogħol għal ħaddiema nisa tqal u ħaddiema li weldu reċentement jew li qed irreddu. Irreddaw. Signora President, jiena nixtieq ngħidlek li tassew nittama li wara l-adozzjoni tal-komitat tagħna tal-opinjoni fuq dan ir-rapport nittama li aħna nistgħu intejbu b'mod reali il-konċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u eh, dik tal-familja u jkun hemm parteċipazzjoni ikbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol nilqa' l-proposta tal-Kummissjoni għaliex tappoġġa il-drittijiet tan-nisa li jew huma tqal jew inkella li weldu reċentement. Din id-direttiva trid tittejjeb anki bil-blemendi li aħna proponejna hawnhekk fil-Parlament imma anki permezz ta' miżuri komplementari eh, adottati mill-imsieħba soċjali għaliex b'dan il-mod il-proposta tkun tista' tagħti konċiljazzjoni aħjar bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja u sem u parteċipazzjoni akbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol irrit najdilkom illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' parteċipazzjoni akbar minn naħa tan-nisa fis-suq tax-xogħol biex insolvu il-problema tat tixjieħ tal popolizzjoni Um, u koll in tejbu il-level ta' kompetizzjoni tagħna fuq livell dinji għalhekk aħna qed nadottaw dan it-test tal-Kummissjoni għaliex din id-direttiva tista' titqis bħala strument li se jippermettilna biex nelbu l-kriżi ekonomika strument illi jippermettilna li ntejbu s-sitwazzjoni demografika li għaw fid-dinja u fl-Unjoni Ewropea u strumenti li sejjen biex ikun hemm iktar eh, possibilità li wieħed jikkonċilja l ħajja professjonali u l-ħajja privata u sem tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Għalhekk dan il-pjan importanti li eh, jikkonċerna l-estensjoni tal-lif tal-maternità u l-lif parentali għandhom jitqisu mhux eh, sfortunatament jitqisu bħala nefqa u mhux bħala investiment. Għalhekk dwar l-estensjoni tal-lif tal-maternità Jiena naħseb illi dan huwa mezz xira kif wieħed ittejjeb u jsaħħaħ il-kapaċità tan-nisa li jirrokonċiljaw il-żmien ħajja illi huma jiddedikaw lit-tfal u l-xogħol l-istudji juru illi l-istati membri fejn in-nisa jaħdmu iktar huma wkoll dawk il-pajjiżi fejn hemm rata ta' fertilità ħafna ola. L-estensjoni tal-lif tal-maternità se jkollu min eh, impatt minimu eh, fuq l-ispejjeż meta mqabbel ma l-vantaġġi illi se jġib miegħu pereżempju fil-kura li l-ommijiet jagħtu lill uliedhom età ta' tfal fejn ikun aħjar għalihom li jieħdu ħsibhom il-ġenituri. Dan jagħmel ġid ukoll anki għas-saħħa tal-mara dan skont eh, opinjoni tad WHO dwar il-salarju li jitħallsu waqt il-lif tal-maternità 100% tas-salarju u anki estensjoni żmien tal-lif tal-maternità li huwa itwal waqt il-lif tal-maternità u waqt il-perjodu meta l-om tkun edha tredda lil u leda il-wilt tagħha ikun gawda ħafna li lu iktar resistenza għal mart u dan jippermetti wkoll li l-om ikolla rabta iktar qawwija ma, ma leda. Dan skont ukoll imbagħad id-drittijiet tat tfal. Jekk aħna intawlu dan il-lif tal-maternità għalmenu bġimatejn huwa sforz minimu meta wieħed jaħseb għal Eh, l-vantaġġi li dan iġib miegħu jekk aħna ma ninvestux fl-edukazzjoni fil-kura ta' tfal meta jkunu għadhom trabi l-ispejjeż se jkunu ħafna iktar kbar aktar il qudiem Jiena għamilt analiżi komparattiva bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji fuq livell ekonomiku, soċjali, fuq livell ta' min ħaddem u l ħaddiema dwar is-suq tax-xogħol għaliex aħna hawnhekk qegħdin propju fil-Kumitat ta' l-impik u affarijiet soċjali l-impatt tal- estensjoni tal-lif tal-maternità u l-ħlas sħiħ waqt il-lif tal-maternità se jkollhom kontribut biex in-nisa jieħdu sem iktar attiv fis-suq tax-xogħol u biex ikun hemm rikonċiljazzjoni aħjar bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja. Issa dwar il-lif parentali naħseb li huwa essenzjali illi jkun hemm rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja. Naħseb li huwa importanti ħafna li iż-żewġ ġenituri jkollhom ir-responsabiltajiet lejn uliedhom u l-kura ta' liedom. Iż-żewġ ġenituri għandhom ikollhom l-opportunità li jirrikonċiljaw il-żmien li jdedikaw lil uliedhom u l-ħajja professjonali. Għalhekk naħseb li anki il-lif tal-paternità jrid ikun inkluż fid-direttiva u nħeġġitkom biex issibu forma ta' kliem aħjar Dan ir-rigward dejjem bil-għajnuna tal-kollegi tiegħi sabiex aħna nkunu nistgħu ninkludu wkoll il-lif tal-paternità fid-direttiva. Jiena nishtiq ikun naf x'jaħsbu il-membri ta' dan il-komitat fuq dan is-suġġett imma mhux biss anke fuq l-oħrajn. U jekk joġobkom, nitlobkom li intom fl-approċċ tagħkom tqisu illi l-ispejjeż tal-lif tal-maternità tal u tal-salarji li jridu jitħallsu matulu jridu jitqisu bħala investiment u mhux bħala spiża. Grazzi ħafna nistenna biex nisma' il-kummenti tagħkom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gruni. Grazzi, Sinjura President. Jiena xtaqt najt illi aħna kontenti ħafna illi għanna l-possibilità li niddiskutu din id-direttiva u li aħna naqblu ma kollu li jista' jtejjeb l-impik ta' nisa li huma tqal. Mhux se noqgħod eh, nitkellem iktar fid-dettall, imma jiena nixtieq ngħid li mm, din il-promozzjoni tal-nisa eh, tqal anzi tkun is-servi ta' impediment li dawn jenataw ix-xogħol kultant jista' jkollhom idea tajbin illi naħsbu li se jġibu titjib imma fumbat naraw illi fl-aħħar mill-aħħar ikollhom effett propju kontrarju. Jiena nixtieq ukoll illi dan it-test ikun propju jikkonċentra fuq in-nisa għaliex jnaf eh, li hemm id-drittijiet tal-lif tal-paternità u lif parentali tiġifieri ta' nisa u l-irġiel omijiet u missirijiet imma aħna ma rridux inkomplu nsaħħu ntejbu drittijiet tal-irġiel u ninsew dawk tan-nisa. Hemm ħafna testi li jagħmlu dan għalhekk l-ewwel net nishti illi naħsbu dwar id-drittijiet tan-nisa qabel ma naħsbu illi nagħtu drittijiet ġodda lill-irġiel. Dan it-test għandu jiffoka fuq id-drittijiet tan-nisa dwar l-emendi li qed jiġu proposti l-emenda numru 4 li għandha xtaqsam mal eh, treddieħ ma nafx jfisser dan il-treddiħ minn kmini ma għalfej eh, li huwa treddiħ prekoċi. U eh, dwar il-treddiħ sal-età ta' sentejn jina naqra xettika għaliex hemm ħafna tobba li jgħidu li huwa importanti ħafna li fl-ewwel xhur tal-ħajja tat-tarbija imma sa sentejn naħseb għanna forsi nerġaw nirriflettu ftit dwar dan għax naħseb qed inimorru lil inwies. Iridu noqogħdu attenti wkoll għaliex meta qed ngħidu illi Iva dinja ħaġa tajba nistaw eh, għedin forsi noħol u diffikultajiet għan nisa li mumiex fil-pozizjoni li jreddaw u noħolqu u skomfort għal-jom. Ma, ma nistawx najdu illi eh, dan it-treddi jissir kważi ħaġa obbligatorja sal-età ta' sentejn. Bat em, emenda u koll fuq ir-rata tal-fertilità fl-istati membri Naħseb hawnhekk ukoll irridu noqogħdu attenti għaliex din l-emenda tista' sservi ta' ostakolu għall-impjeg tan-nisa dak naraw dak li sar fi Franza u fl-Skandinavja fejn rata olja ta' fertilità miżuri ta' organizzazzjoni li mhumiex propju qegħdin hemmhekk biex jiffavorixxu li n-nisa jibqgħu id-dar minflok li n-nisa jingħataw xogħol. L-emenda numru 12 illi tajt illi din id-direttiva għandha ilan illi eh, s saxħa id-drittijiet tal-nisa Eh, tqal, eċetera, eċetra, ma naħsibx li hemm għalfejn inżiduh dan, għaliex it-test propju maħsub biex jagħmel dan. L-unika idea li kellna biex ħleqna dan it-test kien propju biex naħsbu dwar id-drittijiet tan-nisa tqal għax-xogħol. U eh, mbagħad dwar eh, ma, ma nistax nifhem x'qegħdin ngħidu hawnhekk biex in-nisa li jibqgħu jew jirritornaw fis-suq tax-xogħol ma nafx iridu ngħidu biha din, forsi tistgħu tispjegawli. Umbat fl-emenda 13 fejn edin najdu eh, ħaddima uh, tqal għandha tfisser ħaddima tqila inkluża ħaddima domestika. Uh, dan huwa ma, ma tantx hija forma ta' kliem eleganti, anzi pjuttost offensiva. Aħna fi Franza meta nitkellmu dwar dawn in-nies huma eh, eh, nisa imħalsa li għandhom l-istess drittijiet bħal nisa li jagħmlu kull tip ta' xogħol ieħor. U jekk nitkellmu dwar l-istatus ta' nisa indipendenti, hemm direttiva oħra li qed tiġi diskussa bħalissa fil-Kunsill u għalhekk ma nifhimx għalfejn qed iniżidu dan l-element hawnhekk. Umbat dwar l-evalwazzjoni tar riskju ta' min ħaddem Eh, di dan huwa punt ukoll illi huwa diġà kopert minn direttiva oħra. Mbagħad hemm l-emenda numru 20 dwar ir-riskju għal riproduzzjoni li tolqot kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel u hawnhekk niġi lura l-fatt li ngħattilkom li dan kellu jkun test li jifoka fuq in-nisa u m'għandniex għalfejn noqogħdu nerġgħu nsemmu l-irġiel hawnhekk dwar il-tul tal-lif jiena ma naqbilx li dan għandu jkun estisa 20 ġimma jiena naqbel mal-proposta tal-Kommissjoni li għandha tkun għal-menu ta' 18 il-ġimma. U mbagħad naraw x'se jkun dan in-numru ta', ta ġimgħat tal-lif maternità mbagħad hemm l-emenda 27 u kol fuq il-numru ta' xur qabel u wara il-lif u din l-emenda tmur kontra il-ġustifikazzjoni li hemm għalija Eh, għax hemmhekk qegħdin jgħidu illi n-nisa għandhom jiddeċiedu li ma ġimgħat kemm kemm jieħdu ġimgħat qabel it-twelit u kemm ġimgħat wara u fl-emenda qegħdin ngħidu għalmenu xarejn qabel u wara. Jekk nista' nagħti l-opinjoni tiegħi jiena naħseb illi hawnhekk jekk aħna nħallu libertà tal-għażla lin-nisa għaliex hemm nisa illi meta ikunu tqal ħossuhom b'saħħithom u jistaw jibqaw jaħdmu sa ġimma qabel ma, ma jweldu un iħallu il um, ġimat kollha tal-lif biex igawdu lill lulidom L-emenda 29 dwar il- l-estensjoni ta' dan il-lif din hija kwestjoni ta' sussidjarjetà illi ovvjament taqa' taħt il-kompetenza tal-istati membri biex jiddeċiedu l-emenda 31 dwar illi wieħed għandu jqis illi jista' jkun hemm depressjoni postnatali. Jien hawnhekk ma naqbilx għaliex din hija eh, kondizzjoni li għandha x'taqsam mal-matqala u m'hemmx għalfejn li noqogħdu insemmuha hawnhekk proposta għal emenda għal l-estensjoni ta' din id-direttiva għal ħaddiema indipendenti naħseb li hawnhekk irridu nistennew biex ikun hemm direttiva speċifika għal dawn il-ħaddiema indipendenti għaliex naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna illi rridu naħdmu fuqu u ma rridux nikluduh hawnhekk għaliex jistħoq li jiġi trattat apparti separatament. Imbagħad hemm l-emenda 43 li ma nifhimha xejn dwar uh, l-assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet u persuni eh, fiżiċi li jieħdu sem fi proċeduri ġudizzjarji u amministrativi ma nafx min huma dawn l-amministrazzjoni dawn l-amministrazzjonijiet organizzazzjonijiet ma narax għalfejn qegħdin inżidu dan l-element hawnhekk fuq l-emenda 47 dwar il- regoli ta' li riżultaw minn din id-direttiva jiġu traskritti fit-test tal-kontratti tax-xogħol dan huwa dritt u m'hemmx għalfejn illi inżiduhom hawnhekk dan id-dinja ħaġa zejda, noqdu nżidu ħafna affarijiet, u mbagħad fl aħħar mill aħħar nispiċċaw bi-strument li għas jiftijem meta wieħed jaqrah. Dawn il kuntratti tax xogħol eh, mhuma se jżidu xejn partikolarment f'dan il-kontest se jkun hemm żgur proposti għal emendi oħrajn iktar il qudiem mod partikolari għaliex l-istati membri mhumiex kollha fuq l-istess livell u f'sitwazzjoni illi jagħtu l-istess garanzija drittijiet tal-pensjonijiet u l-persuna li qiegħda bil-lif tal-maternità eh, għandha titqis illi għadha qiegħda taħdem fis-sensi kollha u mandu jkunem ebda differenza drittijiet taħħa wara meta jiet tmur lura għax xogħol. Grazzi, Sinjura Estreja. Grazzi ħafna. Jiena eh, edha sostituta hawnhekk f'dan il-komitat imma jiena wkoll edha membru tal-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa nfakkarkom Eh, dwar l-emendi illi saru f'din id-direttiva li diġa ġew eżaminati fil-leġislatura ta' qabel kienet ħaġa tant komplikata illi mbagħad il-votazzjoni ċiet posposta. Jiena nixtieq niġi lura fuq ċerti aspetti hawnhekk li jidru li huma importanti. L-ewwel nett din id-direttiva għanda 17 eh, sena u m'għaddix daqstant eh, rilevanti. din id-direttiva tidħol fisseħ wara il tkun intemmed din il-leġislatura. Għalhekk eh, maħniex qegħdin ngħaddu l-iġijiet għal-prezenti imma għal l ta' snin fil-ġejjieni Għalhekk naħseb illi għandna naħdmu fuq ir-realtà u li nagħmlu dak li qed jistennew minna ċittadini tagħna u naraw x'inhu maħtiġijiet tagħhom. Infakkarkom illi il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva twessa u issa għandha tlet għanijiet l-ewwel il-protezzjoni l-ħarsien tas-saħħa tal-om li tiggarantixxi s-sigurtà tal-impjeg u tippromuovi ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Jiġifieri il-bażi legali hija ħafna iktar wiesa u bħalissa qegħdin ndaħlu l-artiklu 137 eh, ma l-artiklu 141 eh, li jipromuovi wkoll il-drittijiet tan-nisa u l-irġiel li jagħtihom drittijiet indaqs u jippermettilna wkoll illi ninkludu il-liv tal-paternità ta sabiex ikun hemm rikonċiljazzjoni aħjar bejn il-ħajja professjonali u dik tal-familja kemm għan-nisa kif ukoll għall-irġiel. Dan ifisser illi aħna se natu iktar importanza lil kemm lin nisa kif ukoll l-irġiel għaliex it-tnejn jaħdmu, jaħdmu b'mod parallel għaliex is-soċjetà dejjem torbot il- u tassoċja n-nisa mal- mat-tfal u il-missir kważi jintesa il-raġel il jgħatemmek biex jaħdem u jiprovdi għal-familja. Ek, dawn huma il-perċezzjonijiet tas soċjetà tagħna. Issa aħna rridu illi n-nisa jiġu assoċjati dejjem iktar mal-produzzjoni mhux biss tal-prokreazzjoni u għalhekk it-tnejn li huma żewġ ġenituri jridu jkunu iktar involuti u assoċjati. Nadi oħra mbagħad il-direttiva titkopri n-nisa kollha li jaħdmu anki dawk illi jaħdmu uh, jagħmlu xogħol ma tantx eh, li huwa atipiku kollega tiegħi għada kif eh, esprimiet dubji dwar il-nisa illi jaħdmu fid-djar għaliex il-nisa illi jaħdmu fid-djar huma esklużi mill-protezzjoni kollha għal dak li hija maternità fl-Ewropa dina hija protezzjoni li għanna nwessaw għalihom ukoll biex qed referi għal Portugal, Franza, Spanja jew eh, l-Svezja, aħna qegħdin namlu liġi nfasslu liġi għal 27 stat membru. Ovvjament is-sitwazzjoni legali leġi fil-liġi hija differenti ħafna minn stat membru għal liħor. għallek il-lif tal-maternita huwa bejn 14 u 52 ġimma fil-istati membri u l-ħlas f'ċerti stati membri huwa eh, garantit 100% u f'pajjiżi oħrajn huwa biss salarju eh, simboliku ħlas żgħir għalek irridu eh, naħdmu fuq il biex ikunem ħlas ta' salarju sħiħ għalix il-familji m'għandhomx xebatu għalix ikollom it-tfal, anzi il-kontlarju huwa fl-interess tal-Unjoni Ewropea li eh, ikunem stimolu fil-rata ta' twelit li jitwildu iktar tfal għalek hemm bżonn li nieħdu miżuri li jkunu koerenti u jipromuovu din l-imġiba. għalhekk hemm bżonn li anzi għandna konsensus, konsensus wiesa sabiex unbat inkunu nistaw naplikaw din il-liġi 27 stat membri kum denominatur komuni għal xemmat ta' klawzuli f'din id-direttiva illi jgħidu illi f'kas illi leġislazzjoni nazzjonali hija iktar favorevoli tkun dik illi tibqa' triġi għalhekk fl-istati membri li hemm leġislazzjoni diġà favorevoli aħjar minn dak li qegħdin nipproponu aħna hija l-liġi nazzjonali illi teleb. Jena sostitwent f'dan f'dan il-komitat u nħoss illi wkoll għandi id-dritt illi nati l-opinjoni tiegħi issa dwar il-lif tal-maternità dan għandu jkun marbut u assoċjat mal-lif tal-paternità jekk le dan mhux se jħares id-drittijiet tan-nisa fil-suq tax-xogħol intom tafu li ħafna nisa skużawni hemm ħafna kelliema fuq il-lista jekk jogħġbok jekk tista' tikkonkludi. li ħanala billi sempliċement billi ngħid li huwa importanti li jkun hemm din il-konċiljazzjoni bejn ħajja professjonali u ħajja tal-familja u għal daqstant huwa importanti li f'din id-direttiva aħna indaħlu memx għalfejn indaħlu il-lif tal-missirijiet, il-lif tal-paternita, illi ma għabdu xaqsam xejn ma l-lif tal-maternita li juwa imdaħal ximkien ieħor u li naħseb illi u dal-qasir żmien ukoll se jkun hemm xi avvanzi fuq dan id-dossier jiena se nkompli ninsisti hija xi ħaġa li għandna bżonna illum f'dawn iż-żminijiet għalhekk irridu anzi indaħlu il-lif tal-paternità f'dan f'din il-direttiva. Ħajkolli naqas il-ħina l-katalikom għal żewġ minuti fadanna tmin kellima. Matanna il-rapporter għalek nibdew bl-ewel kelli ma' Sinjura Hirsch. Grazie ħafna, Sinjura President. Grazie ħafna li rapporter u koll. Pala membru ġdijt fil-komitat ma kellix opportunità illi insegwi dibattitu. dana kollu, xtaqt najt il-proposta ta' komissjoni ta' 18 il-ġimma hija kompromess u l-Stati membri nifissom jistaw jiddeċidu li jaqbżu dal-periodu. Il-periodu ta' 18 il-ġimma huwa medja li jgħin jipproteġi s-saħħa tal-nisa u għal dawk in-nisa li jmorru lura fuq il-posta xogħol mill-ewwel għalmenu t-jom l-opportunita li koj jizvilupaw rabta ma trabi taħħom ħabek nkunu qed nipproteġu tfal ukoll. Jekk nitkellmu pa' periodu ta' ta' 20 ġimgħa, jekk tħares lejn l-isfond tal-kriżi ekonomika u finanzjarja, naħseb ikun iktar diffiċli dal-perjodu ta' żmien għaliex ifisser illi Zazax, nisa zazax, ma jidġux eh, ma jenataw xol. U għal daqstant rridu nsibu bilanċ bej l-interessi ta' nisa tqal u għammijiet fuq naħa U fonna l-oħra nħarsu lejn l-opportunitajiet minnaħa ta' min iħaddem sabiex ma narawx ostakli fit-triq tan-nisa li jridu jaħdmu. Il-proposta tal-Kommissjoni tajt ukoll li n-numru ta' eh, noqqas mixol minħabba mart ma jiġux ikkonsidrati u jekk inħarsu periodu 18 il-xar tajjeb li ninkludu dan sabiex ikun hemm ippjanar mill-qoddim min-naħa ta' min iħaddem. Jiena nemmen illi għandu jkun fidej nisa innifisom illi jiddeċidu għandhom xieħdu il-pawza jew le. Jekk qed nitkellmu fuq eh, leġizlazzjoni akkompanjattiva bħal parental leave li teżisti fl istati membri tajjeb wis imma din għandha tkun kompatibbli Huwa veru illi hija direttiva importanti ħafna dak li xaqsam protezzjoni tal nomijiet, imma tista' tkun biss l-ewwel pass. U aktar importanti minn hekk hija l-ħarsen ta' tfal, il-child care li jiġi organizzat fuq livell ta' stati membri. Grazie, signora Hersh. signora Bauer, Grazie. Naf li dil-kwistjoni ġiet diskussa fit tura għal daqstant ħani prova nkun fi konċiża il-punt principali għawek hija protezzjoni u mal protezzjoni huwa importanti wkoll li nikkonsidraw ukoll xaġrint għal diġà. Għandna bżonn inħarsu lejn natu protezzjoni ġenwina mingħajr ma din toħloq ostakli qoddim eh, nisa qed l-impjiegi, dan huwa bilanċ ridu nfittxu u dan kien l-ewwel kumment li xtaqt ngħaddi, Kommenti ieħor li xtaqt nressa għandu x'jaqsam mal-parental leave. Ma nafx dan għandu xieġin inkluż f'din id-direttiva. Iva, veru illi teżisti xewqa, meta nitkellmu dwar ugwaljanza ta' opportunità, Hemm xewqa li dan jiġi konsidrat imma l-punt kruċjali brabta ma' din id-direttiva hi li hija kwistjoni direttiva marbuta ma' sigurtà u saħħa. U sakemm il-irġiel ma bdew xi weldu ma nistgħux eh, nitkellmu fuq eh, eh, ugwaljanza ovvjament bej dak nagħtu nisa dak li nagħtu l-irġiel, ma nistawx nitkellmu fuq ugwaljanza ta' opportunità. Il-bioloġija hawnhekk ovvjament istabilix il limiti Tilet kumment tiegħi huwa dwar il-parent il-liva puntu u mhux maternity leave. Parent il-liv huwa fiċ-ċentru ta' direttiva kompletament differenti u ftehim bejn l imsiba soċjali konċernati u ġa jinsab eh, dan il-punt fuq eh, il-mejda fih dan il-konsil parent il-liv mandiċ rwol xtilab hawnhekk il-parlament. Jina naħseb li għanna ninkludu lif minnaħa ta' tal-missirijiet, dawn mandom xie inklużi. Jistaj ma naħsibx din id-direttiva għandha speċifikament titkellem dwar lif għal missirijiet. Kifat, qed nitkellmu fuq li nejnu in-nisa jerġgħu lura fuq is-suq tax-xogħol. Kumment ieħor. Fuq 30 33 emenda 33 mod partikolari. Il-depressjoni hija kondizzjoni medika. Jekk mm, tabib jgħid li hemm depressjoni għandna nikkonsidrawha wkoll. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Jekk joġobkom żommu mal-ħin, is-Sinjura Turunen. Iva, ħan għamel da kullu nista. Grazzi, Sinjura President, għan nitkellem bid-Danis. Għan nibda billi najt illi is xedu rapporter ma zidax fi zamil ħodu l-ħan nitkellem jien. Floka, hija direttiva importanti ħafna, importanti għal-nissa, importanti għal-saħħa tagħhom, importanti wkoll għall-attività tagħhom fuq suq tax-xogħol u l-abilità tagħhom illi jipparteċipaw f'impjieg liħ jħissek ridu Ewropa fejn jridu aktar tfal, ridu nagħmlu aktar possibbli għan-nisa li jkollhom tfal u eh, nippermetu l-om sabiex jirrikonċiljaw il-ħajja tagħhom fuq xogħol u fuq u fil-familja irdu ħalsu lejn l-ispejjeż ta' żvilupp demografiku għalhekk kif qed nagħmlu aktar diffiċli nisa jkollhom mitrabi l-ewwel nett. Tliet punti speċifiċi l-ewwel nett it-tul tal-maternity leave naħseb illi huwa tajjeb illi dritt qed jiġi estis. Punt pożittiv dan. Il-rapporter titkellem dwar 20 ġemma l kummissjoni dwar 18. Fid-Danimarka jista' jkollok sena sħiħa ta' parental leave mamula minn uh, eh, leave għal l-ommiet u missiriet. Hemm punti ieħor għandu x'jaqsam mar-rwol tal-irġiel. Nieħu gost li s Estrella resqet punt illi resqet. Punt li ma semmix hawnhekk punt importanti f'termi ta' ugwaljanza bejn nisa u rġiel fl-Ewropa. L-irġiel għandhom dritt illi u koll li liv mix-xogħol jekk tħares lejn Iżlanda hemm liv mandatorju ta' tliet xhur. U li ġinu ma' sforzati jkollhom dan il-liv. Jekk nitkellmu dwar 18 il-ġimgħa għan-nisa, forsi nidu neġistraw progress u najdu l-axħar ġematej li jagħmlu parti mill prototu ta' tlet ġemat, jagħmlu parti mill ġematej li l irġiel jistgħu jieħdu bħala liv. Fil-qosor, biex nikkonkludi xiftit mill maternity leave tista' titqiet qabel ma l-nisa eh, jgħaddu mill eh, appuntu jweldu. Minħabba raġunijiet ta' saħħa, naħseb li l-affarijiet mhumiex biss ambizzjużi hawnhekk u nittama illi jista' jkollna riżultati aħjar fl-aħħar mill-aħħar. Mrs. Delly is next, followed by Thomas Mann. Euh, je partage tout à fait euh, ce que vient Jena naqbel ma dak li għada kif qalet il-kollega tiegħi. Jena rajt patenzjoni eh, dak li jintom għamiltu u għem parti illi jena eh, ma naħsibx illi qed nitkellmu dwar is-saħħa tan-nisa u s-saħħa ta' u l-protezzjoni tal-ambjent irridu nħarsu s-saħħa tal-mara tqila imma anki t tarbija tagħha. Ġifieri fil-kondizzjonijiet tax-xogħol illum, pereżempju, fl-arja ta' ġewwa fil-ċerti bini tal-postijiet ta' xogħol sustanzi eh, kimiċi, perturbaturi endokrinjani, eccetera, eccetera li jamlu ħsara Eh, mara li tista' tkun tqila tidħol f'dan il-bini fejn taħdem tieħu nnifs u tkun qiegħda wkoll tassorbi dawn is-sustanzi. Dan l-element mhux imsemmi hawnhekk. Hawnhekk jiena qed naħseb ukoll għal nisa kollha li jaħdmu fil-pressing u eh, ġurnata wara l-oħra joqogħdu jieħdu jibilgħu u jassorbu sustanzi kimiċi perikolużi kif nistgħu nilqgħu kontra din is-sitwazzjoni għalhekk naħseb illi hemm bżonn illi ninkludu il-prinċipju ta' prekawzjoni għan nisa tqal u għalhekk hemm bżonn illi nsibu noħolqu emendi illi jippermettu eh, illi dawn sustanzi kimiċi jiġifieri sustanzi li jistgħu anke jikkawżaw il-kanċer jisiru użu limitat minnhom. U Eh, jina nistaqsikom x'nistgħu nagħmlu hawnhekk fuq dan il-livell. Grazzi. Uh, thank you and thank you for sticking. Grazie ħafna. Thomas Najn about the sinura Figueiredo. Grazie ħafna. Ma nixtieqx noqgħod Eh, ntellef id-dominanza tan nisa hawnhekk għandhom dritt hawnhekk iddominaw ma xi kultant l-irġiel għandhom rwol modest f'dan il-proċess u għal xar snin kont parti mill-Kumitat tan-nisa kellna tliet irġiel u 37 mara membru ta' dan il-komitat u ħadd kost ħafna f'dan l-ambitu. Issa rridu nħarsu mhux biss lejn il-fatturi marbuta ma' spejjeż, però dan huwa fattur ma nistgħux ninjoraw. Irridu nirrikonċiljaw appuntu il-ħajja fuq ix-xogħol il-ħajja fil-ambitu familjari. Bekk ikonna soċieta fejn in-nisa ikunu tassew jistgħu jkomplu jaħdmu u jkomplu e, jagħmlu ktar tfal fl-istess ħin u dan ifisser illi jkunu qed jiġu protetti. Għalhekk dak li qalet Edith Bauer huwa korrett. Perent li jivet jiġi trattat separatament u l-Kummissjoni tagħmel dan u l-affarijiet m'għandhomx eh, jiġu mħalta. Issa, jekk tħares lejn l-emenda numru 27 fil-Ġermanja huwa tradizzjoni li jkollna perjodu ta' 14 il-ġimgħa illi si jikonsisti f'sit ġimgħat wara li l-mara twellet u l-bqija qabel anzi wara l-bqija wara investiment u aktar importanti mill noqdu nħarsu lejn l-ispejs finanzjarji. Fil-fatt, kif ġant għal, Mannix nipermettu li dawn eh, il-drittijiet ikunu ostakli sabiex nisa jsibu xogħol. Rridu naħsbu kol lejn 600 miljon euro li għanna bżon jekk irridu nżidu l-periodu għal 20 ġimgħa. Hawnhekk irridu nippruvaw Ninkludu wkoll interessi tal-Istati membri dan għandu jkun kriterju li rridu napplikaw. Naħseb illi għanna opinjoni differenti fuħut mid-dettalji imma l-Komitat għannisa nisa ħajkompli jimbotta dan il-punt u aħna rridu nkomplu nħarsu lejn l-opinjoni illi ser nagħtu. Komment aħħar jekk ta' sew iridu strumenti li jgħinuna nġildu l-kriżi tajjeb wisq imma wkoll iridu nżommu f'moħħna li dak kollu il-infaslu li jiġi aċċettat tajjeb li naqblu fuq prinċipi fundamentali imma sussedjarjetà tfisser li l-istati membri ikunu iridu jimplementaw dan kollu jekk iridu nibdlu periodu minn 14 l 20 ġimgħa naħseb li qed inkunu kemm xejn wisq ambizzjużi speċjalment jekk qed iżomm f'moħħu li hemm ħafna dubji fuq il-perjodu ta' 18 il-ġimgħa li tipproponi l-Kommissjoni forsi kuna opportunajt kemmu fuq emendi konna dibattitu konġunt jiena l-isna dan. Uh, Sejħafna, Signora Figueiredo. Obrigada. Grazie ħafna, Signora President. Zewċ sibijiet lajma malajr. Għet nitkelmu fuq irridu eh, irridux ma rridux in numru ta' tfal fl-Unjoni Ewropea. Jekk irridu, mela allura rridu naġixxu f'din id-direzzjoni ġifiri nappoġġaw l-appoġġ għal maternita u anke l-paternità. U għal daqsten tinpaċu biss mhux biss iż-żieda fil-rata ta' twelit imma wkoll il-ħtieġa ta' ugwaljanza fi drittijiet bejn in-nisa u l-irġiel. U l-edukazzjoni ta' tfal għandha tkun responsabilta' tal-nisa u l-irġiel u dan għandu jibda mill-bidu net. U għal daqstant li ninkludu hawnhekk konċett ta' paternità jagħmel ħafna sens sabiex nipproteġu dawn il-prinċipju dik tal-ugwaljanza imma wkoll sabiex naħdmu fl-interess ta' tifel jew tifla li jista' jibbenefika mill-preżenza kemm tal-missier kif ukoll tal-om sa mill-bidunet. Il-tini punt li xtaqt ressa hawnhekk għandna proposti li jistgħu jitjiebu. Il-grupp tiegħi ħaq jippreżenta emendi f'din id-direzzjoni. Għaliex huwa meħtieġ illi niżguraw nevitaw problemi għan-nisa fejn jitkeċċew mix-xogħol mħabbar kellhom it-tfal. Ridu niżguraw ukoll li l-konċett ta' maternità u paternità u drittijiet marbutin dal-konċett ikunu drittijiet ġusti u anka għanna jkollna ugwaljanza fis-salarju li għalaw in-nisa u l irġila li xnafu li f'ċertu każijiet din miex realtà. Din id-direttiva u hawnhekk ħanala, Sinjura President, ila teżisti għal aktar minn 20 sena minn 85 fil-fatt qed nippreżentaw proposta ta' direttiva għas-snin li ġejjin. Jiġifieri mhux għal futur immedjat irid ikunnu aktar ambizzjużi għalhekk il-kriżi tiġi miġġilda anka permezz ta' aktar appoġġ soċjali illi għandna narawh mhux biss ma naraħ mhux bħala spiza ma' investiment. Dan huwa element fundamentali sabiex noħorġu mill-kriża u l din id-direttiva tista' tkun għajnuna, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Jena mandi xejn xin zit eh, ma dak li għalu Pascal Groni, Edith Bauer u Thomas Mann. Jena naqbel maħħom, imma jena nishtiq nisħaq fuq tlet punti. L-ewel huwa li dan it-test huwa tajjeb biex ittejjeb is-sikurezza u s-saħħa tan-nisa tqal jew li għadhom kemm weldu jew li qed ireddaw. Imma ma rridux inħaltu l-għanijiet tagħna jiena naqbel bisħiħ illi nitrattaw il-problema tan-nisa f'dan it-test minn ma noqogħdu ndaħlu suġġetti oħrajn għaliex rajt illi Eh, waqt l-intervent u l-iskambju li kena uh, eh, naraw li mbagħad ikun qegħdin ndaħlu eh, elementi oħrajn pal per eżempju l-edukazzjoni ta' tfal, ecc. Allura hemm ħafna affarijiet oħrajn li wieħed jista' jgħid milli nistgħu indaħlu ninkludu f'dan il-test. Għallek irridu naħdmu fuq lan oriġinali u nkomplu naħdmu mal insħeba soċjali biex jirna xilna. Jiena naqbel 100% wkoll inni niġġielet għal konċiljazzjoni bejn ħajja professjonali u dik tal-familja. Imma naħseb illi għawnek nix ninsew illi n-nisa tqal, nisa li qed irreddaw u li marru lura x-xogħol għandhom isibu fuq il-post tax-xogħol tagħhom jew fil-kumpanija fejn jaħdmu strutturi illi jippermettulhom biex jikkonċiljaw il treddiħ ta' dom il-ħajja professjonali u l-ħajja tal-familja. Ġifri hemm infrastrutturi li rridu noħolqu biex nappoġġaw dawn in-nisa. U t-tielet punt dwar il-tul tal-lif tal-maternità. Iva, aħna kikun uħol muftit nistaw najdu li jekk aħna nestendu l-lif tal-maternità ikun hemm iktar Eh, nisa zazax illi kun iridu jkollhom it-tfal. Ma jenu l attenti ħafna l-estensjoni tal-lif tal-maternità meta jsir bladdoċ ja imur kontra drittijiet tan-nisa u dritt li huma jmorru lura xogħol għaliex il-ħajja professjonali tevolvi tinbidel u ma nistgħux nimmaġinaw li jekk il-lif tal-maternità jittawwal Ah, wieħed ma jistax eh, inkunu qegħdin innaqsu mbagħad il-possibilità li nisa jmorru lura x-xogħol. Irridu noqogħdu attenti dwar kemm fil-fatt għandu jkun twil il-lif tal-maternità b'mod partikolari f'dan il-mument fejn il-palissa l-imprizi qegħdin jiffaċċaw din il-kriżi. Grazie ħafna. L-aħħar kellima qabel nadu rapporter. Grazie ħafna pal ħafna kellima li indikaw il-fat li l-Liġi Nazzjonali u bil bejn eh, l-imseba soċjali jaqbżu direttiva u tinkludi direttiva jenaqbel ma' Sinjura Bauer illi din hija direttiva minimalista ħafna pajjiżi għandhom regolamenti aktar b'saħħithom. Staqt nisbet l-attenzjoni għal żewġ emendi illi jmuru kontra l-Kostituzzjoni ta' ħafna Stati membri. Numru 40 illi tajt illi talbit jistaw isiru mill-ġenituri mill-persuna mill-persuni konċernati. Din hija problema kostituzzjonali l-autonomija tan-nisa ma tiqafx meta ikolla tarbija. Ma nistawx inċedu drittijiet ta' l-om ma' benefitu ta' ħaddieħor. mu mhux possibbli fil-Finlandja. Ma nistawx ninċaħdu għom id-dritt tagħha. Din hija problema l kostituzzjonali ħafna stati membri u nissuġġerixxi li din tiġi tirata jew neħħija din l-emenda. Tiukasti säädellään, että kuinka suuri tuo äitiyslomalla olevan työ... Emenda oħra għandha x'taqsam mal-kompens. U lejn l-axħar najdu li jridu ikonna 80% tal-axħar paga tal-axħar xar. F'ħafna pajjiżi dan jaqaw kol taħt ġi ta' sigurta soċjali għadak għandu xjaqsam eh, ta' xa konġunta u dini għaxa ħaġa li ma nistawx nintervjenu dwar għonek. Ma nistawx niddeċidu li ma parti ta' liġi nazjonali għandha tkun kompetenti għal dawn il-ħlasijiet ta' maternity leave għalik Erba' u 40 joħol u problema Ma nistawx nintervjenu fl-liġijiet nazjonali tal-istati membri fuq dawn il-punti. Grazie ħafna. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc uh, tuturor uh, colegilor. Grazie lil kollegi kolla li uh, tkellmu f'dan id-dibattitu. prova in wieġeb Da kollu li għandu x'jaqsam mal-ħarsin ta' l-om fil-saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol dawn huma affarijiet marbutin ma' rakkomandazzjonijiet tal-laqda tal-saħħa dinjija. Il-fatt illi din id-direttiva trid tkopri dawk il-ħaddiema kollha jkunx ikun it-tip ta' kontratt li huma għandhom il-klim domestic workers fit-test huwa eh, propju il-klim li aħna użajna għal dawk il-persuni, dawk il-nisa li jaħdmu fid-djar. Aħna fuq dan din il-terminoloġija bilna fija, eh, fuqa, fil-komitat tagħna fil-leġislatura ta' qabel u naħseb illi t traduzzjoni trid tiġi ċarata forsi bil-Franċiż dan il-klim irid tiġi ċarat fil-verżjoni Franċiża. Aħna inkludejna wkoll fit-test it-tipi kollha tal-kontratti tax-xogħol li eh, jolqtu għandhom impatt fuq il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-suq tax-xogħol kif proponiet l-ILO. Issa dwar il-rabta bejn dawn it-titjib li aħna rridu namlu fid-direttiva u l-kriżi ekonomika li għaddejjin minna. Nixtieq intenni li aħna rridu nqisu dawn il-miżuri bħala investiment u mhux bħala spiża żejda u għalhekk inħeġġeġ il-kollegi biex jaħsbu li aħna rridu nsibu l-aħjar soluzzjonijiet biex noħorġu mill-kriżi ekonomika. Jiena persuna ottimista u jiena konvinta li aħna se nelbuha u noħorġu minna l-kriżi. Irridu nżommu f'moħħna wkoll li l-adozzjoni ta' din id-direttiva fuq livell tal-istati membri eh, se ssir minn sentejn sa tlet snin uħra ġifiri wara li dan jiġi adottat mill-Parlament Ewropew. Jiġifiri mill fl-opinjoni tiegħi l-Unjoni Ewropea tkun diġà ħarġet mill-kriżi sa dak iż-żmien. Aħna rridu ikonna viżjoni fuq meda ta' żmien twila sabiex nitkellmu dwar l-emendi. Jiena se nibatilkom e-mail jew inkella nitkellem ma' kull wieħed u waħda minnkom wiċċ imwiċċ biex nispjegalkom għalfejn ktibt l-emendi kif ktibtom. Grazzi ħafna u qed norbot fuq il-kollaborazzjoni u kooperazzjoni tagħkom u jiena ċerta u konvinta illi se jirna xinna niksbu konsensus biex intejbu din id-direttiva sabiex tkun tassew tista' tkun strument illi jgħin lin-nisa biex jirrikonċiljaw il-ħajja professjonali u dik tal-familja u jagħti eh, opportunitajiet indaqs lin-nisa u l-irġiela li x'dan huwa prinċipju essenzjali sabiex id-demokrazija taħdem kif suppost. Ekonomija hija biss taħdem kif suppost jekk ikun hemm id-demokrazija u demokrazija mingħajr ugwaljanza ta' opportunitajiet ma tistax teżisti għalhekk kiena norbot fuq l-appoġġ ta' jiena ċerta illi din se tkun tassew rebħalina l-koll il-kumitat tagħna, l-kumitat tal-impjegi u jena bħala rapporter se naħdmu mill-qrib mal-kumitat fem Komitat fejn jiena wkoll membru sostitut u żgur li ser nixin nasibu l-aħjar forma ta' klim, l-aħjar soluzzjonijiet sabiex insaħħu u ntejbu l protezzjoni tan nisa illi u matqal jew inkella li diġa weldu. Grazzi. Grazzi ħafna. 12 ta' novembru ta' f'nofsinhar hija l-limitu sa meta nistgħu nippreżentaw emendi. Konkludejna bekk Eh, l-agenda tal-lum il għalimis